Uh, so, a very good afternoon, everybody. Dwar nofsnar it-tajjeb li kulħadd nixtieq nagħti merħba fil-Parlament Ewropew il-dawk illi ġew apposta smieħ illum wara nofsinhar dwar l-infurzar doganali ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Huwa dossier importanti ħafna l-Kumitat tiegħi issa qiegħed jeżamina u bħala parti mill-iskrutinju aħna ħassejna illi ikun importanti li nisimgħu l-opinjonijiet tal-partijiet interessati kollha involuti. grat ħafna lejn il-rapporter tal-Kumitat l-Onorevoli Jurgen Kreuzmer tal-li organizza dan ismiħ u laqqa ħafna persuni interessanti hawnhekk. Na ħafna ħidma llum mara nofsinhar xi kwistjonijiet dwar kif se norganizzaw ismiħ. Jürgen Kreuzmann ser jintroduċi f'aktar dettal il-kuntest u ser jitkellem dwar il-proposta f'aktar dettal. Ser naqsmu s-sessjoni il smiħ fit tliet sessjonijiet. Tistgħu tarawhom fuq il-programm tagħkom. Esperti li ser jitkellmu fil-bidu ta' kull sessjoni u l-esperti jom ħinijiet differenti għandhom 10 minuti massimu kull wieħed ser ikun hemm qallot iżommilkom il-ħin jekk m'għandkom bżonn 10 minuti tant l-aħjar. Se nagħti l-esperti opportunità li jwieġbu għal mistoqsijiet u jagħtuna l-opinjonijiet tagħhom ser ikonna tliet sessjonijiet separati u ser ikonna mistoqsijiet fl-aħħar ta' kull sessjoni u mbagħad ser jitkellem rapporter fl-aħħar. Nittamaw li jkollna kollegi oħra, rapporters, għal kumitati li jagħtu l-opinjoni mill-kummerċ, il-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali u l-Affarijiet eh, Legali ser jisihbu maħna aktar tard u ser ikollhom l-opportunità illi jitkellmu. Dak kien il-format jien ser niprofa nara li nispiċċaw fis-sitta u fil-ħin. Imma qabel ser ngħaddi il-mikrofonu lil Jurgen Kreuzman għandna interpretazzjoni eh, kważi fil-lingwi kollha għal dawk li qegħdin jisimgħu l-interpretazzjoni din il laqgħet qed tixandar fuq l-internet ukoll. U għalhekk jiena lest li nixtieq nilqa' lil dawk in-nies li qed jisimgħuna fuq l-internet naf li hemm minn interessa f'din il-proposta. Onorevoli Kreutzmann, kjożbok tista' tiftaħ ismieħ. Grazzi, Malcolm. Jiena smajt illi kien ser ikun aktar minn 50 parteċipanti lkoll irreġistrajtu biex teħdu semm illum. Grazzi u natikom merħba għal din għal dan ismieħ pubbliku dwar l-infurzar doganali ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Jiena sodisfat li qed narakom hawnhekk għandna proposta minn il-Kummissjoni għal regolament tal-2003 li għandu jiġi revedut. Dan id-dossier jitkellem dwar il kundizzjonijiet li skontom jistgħu jintervjenu l-awtoritajiet doganali meta jkun hemm prodotti ta' supervizjoni jew jkun hemm xi suspett illi hemm xi ksur ta' drittijiet. Hemm aspetti tekniċi, u rrid jintqal illi l persuna normali mhux ser tifhem eh, dawn l-affarijiet kollha u għalhekk il-Parlament Ewropew rrid li jkollna smigħ mal-partijiet interessati għaliex intom l-esperti f'dan il-qasam. Għażilna bosta rappreżentanti minn negozju settur pubbliku biex jattendu u nisimgħu l-opinjoni tagħhom. Ir-rapporters kollha ddeċidew illi jorganizzaw tliet rounds. Fl-ewwel sessjoni ser inkunu qegħdin nittrattaw proposti speċifiċi kif nistgħu niżguraw infurzar ta' dwana għaqli u effettiv fil-ġejjeni. Ser inkunu qegħdin naraw il-kamp ta' applikazzjoni ta' regolament li kopri il-kustjonijiet ta' drittijiet tal proprjetà intellettwali ġodda u l-ksur tagħhom ukoll ser ikun hemm punt ewlien ieħor l-awtoritajiet ta' dwana jistgħu jintervjenu jekk ikun hemm ksur ta' leġislazzjoni pereżempju. Kien hemm xi osma illi tneħħew mid-dispożizzjonijiet attwali x'jistgħu jagħmlu l-awtoritajiet ta' dwana pereżempju Mbagħad se naraw l-informazzjoni, id-dmir illi tingħata l-informazzjoni, irridu ndaħlu rekwiżiti aktar restringenti fir dak li għandu x'jaqsam il-prodotti falsifikati jew piratati, il-responsabilità wkoll minn sejjer eh, ħallas e, għalija xi ngħidu dwar il-fornituri rridu jkunu voluti f'dak li għandu xaqsam il-finanzjar tal-ispejjes, jekk ikun hemm xi kunsinni u l-kumpanija tal-kunsinni ma tarax prodotti għandha u jekk ikun hemm xi ksur min ser iħallas għall-ispejjeż. Hemm indirizz ta' kunsinna u hemm l-indirizz ukoll ta' min jibat l-affarijiet u l-indirizzi jistgħu jkunu falsifikati wieħed jew tnejn li huma u jekk jiġri jekk min ser iħallas Punt ieħor, aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar spejjeż u rekwiżiti legali. L-istati membri meta għandhom jgħinu wkoll kif nistgħu naqsu l-ispejjeż. Il-Kummissjoni għandha xi ideat imma għandha bżonn l-approvazzjoni tal-awtoritajiet doganali, pereżempju, eżempju, prodoġej mill-Lussemburgu dan għandu jinqeret jekk ikun qed jikser drittijiet ġewwa Lussemburgu jinqeret jew inkella jintbagħat il-Ġermanja jew Franza forsi jiswa inqas li wieħed jeqret dan il-prodott partikolari f'dawn il-pajjiżi. Imbagħad hemm il-proċedura tal-erda tal-prodotti mingħajr ma jiġi involut minn għandu id-dritt Għanna l-kwistjoni tal-konsumaturi u il-bagalji, il-bagalji għadhom esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' regolament u skont it-test. Hemm ċertu ċirkostanzi fej eh, nitkellmu dwar l-użu mhux kummerċali din irridu niċċarawha. Per eżempju, jekk nitkellmu dwar arloġġi wieħed qed idaħħal arloġġi falsifikati ta' Rolex imma mod nitkellmu fuq arloġġ wieħed u mod nitkellmu fuq ammont sħiħ ta' arloġġi Rolex. U x'namlu biex neqirdu prodotti bħal dawn? F'każ bħal dan. Sa li ma punt ser issir l-om ħsara l-konsumaturi kun sinni bil-posta u jħet jordna prodott partikolari jirċivih bil-posta u dan il-prodott ikun iffalsifikat, il-servizzi tal-posta ma jkunux jafu u għet jinduna illi dan huwa falsifikat, inti tkun diġa ħallast għal prodott bħala konsumatur għalek. Kif inti tista' tirċivi il-flus tiegħek lura, kif nistgħu nħarsu aktar lill-konsumaturi jekk huma qegħdin ġibu ruhom qegħdin jaġixxu f'bona fede. Dawn l-affarijiet kollha mhumiex infisra issa. U rridu niddiskutuhom. Il-Kummissjoni għandha proposti għad definizzjonijiet, rċevejna madwar 30 proposta jiena tkellimt mal-awtoritajiet u staqsejthom kif nistgħu nfissru pereżempju kun sinni żgħar. L-organizzazzjonijiet laqdiet tal-konsumatur aħna ridna nistidnuhom għat-tieni round Għalissa għanna autoritajiet ta' dwana u autoritajiet oħrajn ma nafx forsi ma kellom xħin jiġu l-qdi tal-konsumaturi u nkella ħasbu li dan is-suġġett mhux importanti, mhux interessanti min iżgur. Imma kieku huma raw il-mistoqsijiet tiegħi kienu jindunaw il l-konsumaturi huma fil-quċċata tal-punti ewlenina lija. Il-prodotti fi transitu, fi regolament attuali għanna dispożizzjonijiet dwar prodotti li jiksru l-IPR dawn ma jistgħux jiddaħlu fil-komunità permezz ta' sistema doganali. Issa dan wasal għal ċertu sitwazzjonijiet fejn l-awtoritajiet doganali deċidew illi li jieħdu dawn il-prodotti jikkonfiskawhom u għalhekk per eżempju, il-ġeneriċi li jiddaħlu fl-Unjoni Ewropea jew jintbatu lil-lin mill-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea titrattom daw ukoll għandna bosta żviluppi u importanti li nagħtu kontribut tagħna fil gwart ta' dan. Jiena wkoll kelli soqsija lill kummissjoni għaliex dawn il-prodotti partikolari tneħħew mill-kamp ta' applikazzjoni tar regolament illum għaluli permezz ta' tweġiba illi huwa possibbli li l-awtoritajiet doganali jkunu jistgħu jikkonfiskaw anke l-prodotti fit transitu U dan irridu ngħiduh biċ-ċar fir-regolament jekk huwa fattibbli. Il-Kumitat Inta wkoll illi għandu eh, responsabilità ewlenija u ngħid dwar din il-kwistjoni u importanti li naraw x'għandu xi jgħid il-Kumitat Inta. Mistoqsijiet dwar dispożizzjonijiet fir rigward ta' prodotti falsifikati, il-medicina il falsifikata. Hemm xi periklu f'dak li għandu xaqsam mis-suq intern. Jiena nittama l-lum nirċivu bosta tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet. Qabel ma nkomplu bil-bqija ta' xogħol tagħna importanti illi nisimgħu mingħand il-kumitat liħor involut eh, rapporters l-oħra L-Onorevoli Gallo, jekk taqbel President, forsi tista' titkellem u tagħmel introduzzjoni tagħha. Grazzi tal-attenzjoni, grazzi President. Grazzi. Iva, jiena nixtieq nagħti merħba li żewġ rapporters tagħna mill-kumitati li aħna qegħdin naħdmu mill-qrib magħhom għandna l-Onorevoli Andres Perea mill-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali u l-Onorevoli Gallo fisem il-Kumitat tal-Affarijiet Legali, hija membru tal-Kumitat tagħna wkoll. L-Onorevoli Andres Perea ser titkellem l-ewwel. Forsi tamlenna introduzzjoni, għandek erba minuti massimu. Kjoġbok zom għal-ħin. Grazzi. Grazzi tal-istedina ta'kom għal dan l-iskambju ta' femmi dwar din il-kwistjoni ek importanti fejn il-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali wkoll għandu responsabilità ewlenija. Aħna qegħdin nitkellmu dwar kummerċ internazzjonali u għalhekk irridu naraw ir-rabtiet bejn ix-xejrit globali u dak li qed jiġri f'pajjiżna bħalissa. Fi Spanja Dan huwa 0.1% tal-GDP. Jiena aħna għandna rwol bħala inta iżda l-protezzjoni tal-konsumatur hija importanti wkoll. F'dak li għandu x'jaqsam il-perspettiva ta' inta aħna rridu niġġieldu li falsifikar u nindirizzaw ir-rwol tad dwana. Id-dwana għanda rwol xtaqdi fil-ġbir tat taxxa li għamlu monitoraċ tal-flussi internazzjonali tal-kummerċ, l-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet huma jridu jiġġieldu l falsifikar u għalhekk l-Unjoni Ewropea trid is-saħħaħ is-servizzi doganali għal benefiċċju tal-kumpanija, industrija, l kompetitività għabbażi tal-arfin biex bekk inkunu nistgħu inħarsu il trademarks tagħna u l-privattivi tagħna. Irridu nħarsu dan kollu, irridu nħarsu r-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni. L-impjiegi huwa fattur importanti fl-istrateġija tal-Unjoni Ewropea u dan biex xieraq. Jiena, il-rapporter ta' Inta, U dawn huma elementi li aħna naħsbu li aħna ninkluduhom. Il-kwistjoni ta' prodotti fit transitu diġà semmit, qegħdin nitkellmu dwar prodotti li ma ġewx irreġistrati, ma daħlux fir-reġistri tal-kumpanija li qed timporta jinsabu fit-transitu u għalhekk jiftu l-bib għal prodotti iffalsifikati. Il-kunċett minnu nnifsu ta' transitu jista' iwassal għal prodotti illi segwu kanali li ma nafux bihom u bekk il-prodotti jistgħu jkunu iffalsifikati jridu nwafquhom li jidħlu fis-swieq tagħna fl-Unjoni Ewropea. U ser ikonna laqa speċifika dwar dan il-punt aktar tard. Jien nixtieq ngħid li m'hemmx referenza għal prodotti fit transitu hawnhekk. Hemm referenza qasira fil-premessa Jiena kun nixtieq illi l prodotti falsifikati fit-transitu jissemmew jissemmew b'aktar saħħa kif aħna għamilna fih dan il kumitat inta. rridu nużaw l-uffiċċji doganali bl-aħjar mod possibbli, nirridu jagħmlu kontrolli biex iħarsuna kontra l-falsifikar, s saħħa pubblika u jgħinuna fl-istatistika. l-entitajiet privati u pubbliċi, servizzi doganali. Dawn jistaw jappreżentaw il-min jimporta u min jesporta, imma hemm eluf ta' containers. Jina minn parti ta' Spanja viċin Valencia fejn hemm ħafna containers. U hemm ir-riskju ta' prodotti falsifikati fi transitu l-aġenti ta' dwana. iridu jagħmlu kontrolli fuq eh, containers li huma jħossu illi jistgħu ikunu ikun ikollhom prodotti falsifikati. Dwar medicina ġenerika jista' jkun illi din mediċina tkun ġiet prodotta bl-istess prinċipji attivi iżda dan irridu nagħmlu monitoraġġ tiegħu. Il-kooperazzjoni internazzjonali, rrit nisħaq dwar hawnhekk, hija importanti. Sertejna niġġieldu l-falsifikar u il-kummerċ fi prodotti illegali. Irridu nirreferu għalija fi rapportana. Hemm kunċett ieħor importanti, l-importazzjonijiet paralleli. Irridu nitkellmu dwar tarif informazzjoni parallela. Ma tissemmiex fi rapport. Huwa importanti illi din indirizzawa jekk ser nitkellmu dwar l-importazzjonijiet iffalsifikati grazzi tassew. Kunċetti importanti ħafna u għandna sessjonijiet speċifiċi dwarhom, allora tkunu tistgħu tistaqsu mistoqsijiet aktar tard. Issa l-Onorevoli Gallo biex tgħidilna l-perspettiva tagħha mill-Kumitat Ġuri, Kumitat tal-Affarijiet Legali. Merci, Monsieur le Président. Euh, je crois que cette audition, elle est forte. Grazie, President Jina naħseb illi dan ismieħ huwa tassiwi kbir. Għalina hija opportunità illi nisimaw minant l-esperti minant negozji u l-autoritajiet doganali l-opinjoni tagħhom, nisimgħu l-opinjoni tagħhom dwar ir-regolament kontra l-iffalsifikar. Nindirizzaw kwistjonijiet tekniċi ma anke politiċi li huma pjuttost sensittivi. U fil-preżentazzjoni fil-qosor tiegħi jiena ser insemmi uħud minn dawn il-punti. Jien għandi żewġ brieret, President. Jina nti żewġ ruoli, jina eh, rapporter għal kumitat ġuri u anke fisem il-PPE fiħdan imko. Zewċ kumment, tlet kummenti dwar il-kamp ta' applikazzjoni. Kollega tiegħi għada kem titkellem u qed nifhem illi hemm xi kwistjonijiet dwar l-importazzjonijiet paralleli hawnhekk għandhom jiġu koperti minn regolamenti tal ġejjini Edin nitkelmu għawnek dwar tilwima illi tinvolvi relazzjoni kontratwali jew inkella qed nitkellmu dwar il-ksur ta' dritt tal-proprjetà intellettwali u għalhekk hemm bżonn ta' intervent min-naħa tal-awtoritajiet doganali. Il-Kummissjoni issuġġeriet illi aħna inżommu u d-dinja t-tieni mistoqsija tiegħi aħna inżommu l-esklużjoni ta' prodotti bagalji personali illi jinġarru minn passiġġiera. Dan jista' jiġi esklus u rridu ndaħlu proċedura għal kunsinni postali żgħar. Dan nistgħu naċċettawh, pereżempju turista li ġej miċ-Ċina u fil-bagalja tiegħu ikollu erba' jew ħamsa handbags tal-Louis dan il-persuna ma jkunx soġġett tal kontrolli meta l-istess persu, meta persuna oħra li jirċivi dawn il-prodotti bil-posta huwa jkun soġġett għal kontrolli u kol irrit wieġa pal-liġi. Jina naħseb li ser tkun diffiċli li din naddua li il bagalji personali jaqgħu barra il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir regolament il mediċini issa din tistaw taħsbu li kwistjoni politika sensitiva għanna tilwima eh, bejn l-Unjoni Ewropea, l-Indija u l-Brazil, tilwima kummerċali. Il-proposta għal leġislazzjoni fija premessa premessa 17 fejn skont eh, l-istqarrija tal-Kommissjoni din hija biżejjed biex issolvi kull tip ta' tilwima jiena nittama il l-mistiedna tagħna llum serin jitfaw ftit tad dawl fuq din il-kwistjoni jispjegaw jenna il-medicina falsifikata wara li rajt il-programm ta' WHO dwar medicina falsifikata jiena eh, ħat nota tal-fatt li fil-programm tagħhom fl-Afrika, fl-Asja, fl-Amerika t'isfel u fil- eh, pajjiżi li għandhom ekonomija fi tranzizzjoni, hemmhekk il-medicina hija importata bl-ola monti. Dan il-punt irridu isuħ fil-test leġislattiv tagħna l-aħħar punt dwar il-kunsidni postali żgħar. Kif forsi tafu il-kunsidni postali numru, ta' konfiski żdiet minn 15.000 għal 43.000 er-, fl-2010. Franza nediet proċedura għal kunsinni żgħar għal tabija espress u għalhekk jiena rrid nisma il-rispons tal-mistiedna tagħna. Antom temnu li din il-proċedura se tkun waħda effettiva biex twaqqaf dan il-fenomenu. U l-iskadenza ta' 20 ġurnata xogħol. Intom temnu li din l-iskadenza hija f'konformità man natura sempliċi illi supposti kolla proċedura bħal din. Għalek, President, tajtek ftit kummenti dwar il-proposta dawn huma punt importanti fl-opinjoni tiegħi u nittama illi jiswelna biex inkunu nistgħu niddiskutu illum. U jiena nisa perqana li nara x'għandhom xi jgħidu l-mistiedna. Grazzi tassew aħna wkoll sabu ħerqana li nisimgħu l-kontribut tiegħek fid-dibattitu. Ejjew ngħaddu għall-ewwel sessjoni ta' esperti l-iżgurar ta' forsa doganali għaqli u effettiv, kulħadd għandu kopja ta' CVs tal-kelima tagħna, mhux ser nidħol fid-dettall. Ser nisimgħu l-ewwel qabel kollox minn għand Kristof Zimmerman, nixtieq nagħtih merħba Jina l-ewwel darba intqajt miegħu meta huwa kien jaħdem fil-Kummissjoni, meta jien ġejt l-ewwel darba fil-Parlament naxil sen ilu. Huwa kien qed jindirizza kwistjoni marbuta, kwistjonijiet marbuta mal-industrija taċ-ċeramika. Huwa kien mistieden regolari fil-kumitat tagħna, huwa għalhekk huwa l-persuna ideali illi tibda din is-sessjoni. Hekk jogħġbu Kristofa l xar minuti. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Mesdames, Messieurs. Grazzi ħafna, President. Sellem il-rapporter, senjuri. Xi snin ilu, 12 snin ilu anzi, jiena kont involut fir-regolament 1383 direttiva li għandha x'taqsam mal-industrija taċ-ċeramika li hemmhekk ukoll insibu ħafna falsifikar. Grazzi tal-li tajtuli din l-opportunità Aħna għanna numru kbir ta' membri, fil-fat għanna 117 il-membru fil-organizzazzjoni dinija tagħna ta' dwana. Nafu illi għal-kem dana kollu ma jaqax taħt il-mandat ta' WCO illi aħna nanalizzaw il-lan u l-effikaċa tal-leġislazzjoni iżda bil-ftejjim tagħkom nixtiequ nifukaw fuq żewġ xejriet li aħna osservajna f'dawn l-aħħar snin. Ksur qed nitkellem dwar prodotti falsifikati li jeffettwaw il-sigurtà tal-konsumaturi u dawn għandhom impatt negattiv fuq l-IPR kif ukoll l-impatt eh, li dan għandu kollu wkoll fi żmien ta' kriżi. Punt ieħor illi wieħed jista' forsi jsib soluzzjoni għaliha minħabba eh, l-ispejjeż involuti ma' dan it-traffiku postali l-internet. 3 biljun kunsinna postali kull sena u għandna madwar miljun uffiċċju ta' dwana involuti kull sena għalhekk huwa tant diffiċli għalina illi aħna nikkontrollaw din il-pjaga. Issa, il-problema dan eh, din il-forma ta' piraterija hija li qegħdin naraw żviluppi f'dan il-qasam fejn il-flussi jinbidlu ta' malajr għandna wkoll il-transshipment, għanna u koll dokumenti kummerċali li jiġu skambjati, il-prodotti jinħattu, jiġu konsinjati minn monitoraġġ, ma nkunux nafu eżattament ma xiex qegħdin nittrattaw, għandna diffikultajiet anki fejn jitlu dawn il-prodotti infushom fil-ġeneru tagħhom. Ma nix qed nitkellmu biss dwar prodotti tal-lussu. Fl-Ulju fl-Afrika hemmhekk ħdinna fuq 20 pajjiż u aħna konfiskajna 43 miljon prodott meta konna hemmhekk. Jiġifieri kellna eh, 5000 basket ta' trademarks, kif ukoll ħafna mediċini falsifikati, u allura qegħdin naraw bidla fi tip ta' prodotti li qed jiġu wkoll falsifikati. Aħna qegħdin ukoll naraw il-globalizzazzjoni tal-froda u tal-falsifikar. U allura Da kollu li qed iseħ bħalissa f'dan il-qasam mhux neċessarjament se jieqaf fil-frontieri tal-Ewropa, speċjalment fejn naraw ukoll il-kummerċ ta' prodotti falsifikati fuq l-internet. Aħna ma nistawx neħu l-valur ta' dawn il-prodotti għaliex dan kollu ifisser illi qegħdin jintużaw il-konsinni espress u anki servizzi postali u għanna numru kbir ta' eh, prodotti li qegħdin jaslu bil-lejl U ma nistawx nagħmlu analiżi tar-riskju għaliex m'għandniex sistema ta' twissija bikrija għaliex x'tinja xaġa teknika ħafna. U allura is-sistemi li għandna fl-uffiċċji postali tagħna huma eh, sistemi fejn użaw biss iskiken u it għallura allura diffiċli biex naraw naqra s-situazzjoni eżattament x'inhi. Issa, President, jina xtaqt nifoka fuq diversi kwistjonijiet għandi xi ritratti għalikom x'nurikom. Ma naħniex se neżaġeraw jew nisimplifikaw wis l-affarijiet, iżda jiena xtaqt nurikom xi ehm, prodotti li huma żraben ehm, li jiġu falsifikati. Dawn huma prodotti tossiċi Araw naqra l-impatti fuq is-saħħa. Dawn huma problemi li qegħdin naraw fil-frontieri tagħna. Għandna ħafna ritratti dan it-tip. Dawn huma wkoll twissijiet ta' sigurtà għal fejn jitlu problemi ta' nirien. Jiġifieri kif wieħed jista' jinduna b'dawn is-sistemi falsifikati kellna lukanda fil kuwejt li nqabdet minħabba dawn il-prodotti dan huwa falsifikar illi jaffetwa s-sigurtà u s-saħħa tal-konsumaturi tagħna. Dawn huma kremi kif qed taraw mir-ritratti. Skużawni li qed nurikom dawn id-ditti, iżda hawnhekk sibna illi fuq il lemin anzi tista' tara fuq il-lemin għandna prodott magħruf ħafna li produċu krema, kosmetika. U dana suppost għandu ikkabbar il-muskoli anzi, issider fil-kas tan-nisa. Iġifiri, fl-axar mill-axar pero naraw illi mem xejn illi fil-fat ijat joħloq dan it-tip ta' effett. Għawnek edin naraw kif tistaw tamlu prodott partikolari ta' xorb, edin tarfu d-dittentom għawnek, kif edin taraw dawn edin jimbat jamlu dan il-likwidu fil-flixken. fil flixken ovvjament eh, aħna nilqaw leġislazzjoni illi tassew tikkorrispondi ma' realtajiet prattiċi. L-aħħar leġislazzjoni tmur lura l-2013 sa minn dak iż-żmien l rajna li nbidlu ħafna affarijiet u allura qegħdin naraw żviluppi l-ħin kollu. Xi figuri issa biex nispjegax qed ngħid iktar minn 600% mill-istatistiċi bejn l-2008 għal 2009 bidlu u rajna u kol 120% fil zida fi sperpens u 19% eh, fejn jitlu il-medicini u rridu għamlu distinzjoni bejn medicini falsifikati u dawk ta' tip counterfeit u anki naraw illi aktar fil-200% ta' falsifikar fil-prodotti tal-ikel u mbagħad naraw illi dawn ix-xejrit huma konfermati u kellna aktar minn 10,700 eh, prodott li ġew falsifikati u għandna wkoll 79,000 prodott li ġew falsifikati fl-Unjoni Ewropea u dana minħabba l-internet. Issa, l-internet, qed insemmu dan il suġġett Jiena xtaqt tinfakkarkom illi fl-2008 kif tafu kien hemm operazzjoni importanti jisema Medifake illi twetqet fl-Ewropa u aħna sibna 34 miljun mediċina falsifikata fl-Unjoni Ewropea dana ma jfissirx neċessarjament illi kienu tat-tip Falt folot. U kien hemm l-involviment tal-Interpol. U dawn ovvjament fix-xogħol tagħhom ikkonfermaw dawn iċ-ċifri. Issa, aħna fi wco nilqaw dawn il-passi illi tassew jenuna biex naffrontaw is-sitwazzjoni reali. Qegħdin naraw pandemija fil-fatt. Aħna ma nistawx inqedu l-uffiċjali tad-dwana tal-falsifikar fuq kull titjira biex huma jimmamlu monitoraġġ tal-kunsinni, iżda fil-kuntest tal-lum irridu ovvjament inqisu s-sigurtà tal-konsumaturi għanna sfidi ekonomiċi għaliex kolankwa parti ta' su għandu impatt fuq l-ekonomiji ta' pajjiżna u allura fl-ħar mill-ħar nsibu soluzzjoni radikali għal fenomenu ta' kunsilni tal-internet u elettroniċi. Ovvjament, tana jorbot u kol ma eh, u kol il-telefons eh, falsifikati u għonek irġajna għanna aktar ritratti għanna sibna kol 500 tunnellata ta' insettiċidi falsifikati dawn huma affarijiet li jaffetwawna l-koll għaliex iffalsifikar fl-ħam l-axar iwassal għal imwiet u koll. Ovvjament, ma rridux nallarma wis il-ċittadini, issa jgħanajdu per eżempju koll dawn il vaċċini ta' tfal. Dawna u koll edin jimbijaw fil-spizzerijiet għana labar fejn naraw illi maħħom hemm id-dem u anki biċċiet tal-ġilda. Ġilda u għana, dem u għan u dan dawn il-labar mbagħad tinħaslu bl-ilma biss. Ejja naraw impatt fuq pajjiż wieħed fl-Afrika. Il-Assoċjazzjoni tas-Saħħa Dentali tatna dawn il-figuri. Qed nitkellmu dwar globalizzazzjoni wkoll ta' falsifikar. Hawnhekk rajna ċertu toothpaste li jinbih u dana kienu konsekwenzi tal-użu ta' dan it-toothpaste li kienet jinbih fl-ispiżeriji ġbita kien toothpaste illi kien fih elementi li kawżaw il-kanser. U dan huwa il-riżultat mill-fatt illi xaħat uża toothpaste illi kellu prodott partikolari fih u dan jinsab fil-Stati Uniti, ovvjament dawn huma ritratti li xukjaw. Issa, u koll, xit tfisser l-internet e, dana kollu? Dana jmur lura għal xi diversi snin, Dawn kienu spiżeriji online, dan huma r-riżultati ta' dak li aħna sibna. Kunsinna telqet tal ċina 400 kilo prodotti għal osteoporosis li telqu u ċina kifet marru Hong Kong, Dubai, għal-Renju Unit, un spiċċaw il-Bahamas u dawna ġew interċettati fir-Renju Unit Jiġifieri hawnhekk kellna wkoll merkanzija kummerċjali dawn il-450 kilo kienu destinati għal Bahamas għas suq Amerikan dawn l-envelopes ma waslux fis-suq minħabba liġi narkotiċi. Allura il-Kanada hemmhekk ġew stabiliti dawn l-ispiżeriji online u l-ordnijiet Amerikani intbatu il-Kanada, dew il-Bahamas, marulura l-Renju Unit. U din hija il-problema li rridu nittrattaw din hija globalizzazzjoni u rridu naffrontaw din il-problema għaliex dawn huma kunsinni żgħar. Mela, din hija l-evidenza tagħna Ma rridux nikkumenta fuq l-inizjattiva innifisa, mhux x-xogħol ta' nagħmlu hekk, aħna xtaqna li intom tkunu marfa mill din il-problema u il-problemi li dejjem qegħdin jeskalaw f'dan it-tip ta' frodi. Grazzi. Well, thank you very much, Mr. Zimmerman, and I have to say it was so... Grazzi ħafna Eh, jiena tant interessajt ruħi eh, illi ħallejtek anka taqbes il-ħin, ma jfissirx taħan ħalli l-kulħadd jaqbes il-ħin tiegħu. Kienet eh, fil-fatt prezentazzjoni informativa ħafna li turina l-fejn għandna bżonn din leġiżlazzjoni sa ngħaddu għal Jeremy Newman li huma li huwa avukat fil-qasam tal-privet Eh, tal-privattivi. Għanna d-dilu l mikrofoni, Grazzi, President. L-għanet nishtiq nirriprezzak tal-opportunità li nitkellem. U Kristof, grazzi tal-li eh, prezentajtna dik il-prezentazzjoni sekk eh, tajba. Jina għet nitkellem fisem l-INTA, dinija organizzazzjoni globali bċi madwar 6.000 membru, 500 minnom huma 1500 u huma membri mill-Ewropa, Russja u l-CIS. Għandha tliet attivitajiet ewlenin l-informazzjoni u l-publikar, l-avvenimenti edukattivi u laqat u l-izvilup tal-politika u anka ta' pariri. U għalek jgħataw jina, waħed mill-għaniet għana għal protezzjoni u l-izvilup tal-dawn trade marks biex il-personi kunu jistaw jamlu għazliet informati meta jkunu għedin jixru. Il-falsifikal huwa eh, l-iktar ksur serju għalek il-ġida kontra il-falsifikar huwa waħda mill- miri u l-għanin tal-INT ħanitkellem fuq eh, eh, il-trade marks u eh, il-ġida kontra li falsifikar. Għanna bżon risposta dinija għal di. L-INTA tiklop li kunem analisi tajba biex naraw jekk l-abbozza regolamentu wix sejati enforzar effettiv u għaqli u b'mod partikolari jekk il-proposta u setejn biex l-Unjoni Ewropea tkun tista' tagħmel kontribuzzjoni tajba għal ġlieda tal-farsifikar fuq il-livell dini. B'mod in ġenerali aħna nifirħu il-Kommissjoni għal progress li għamlet biex iżid l-effettività ta' dan ir-regolament u ippreparajna wkoll xi kummenti fid-dettall tal-proposta. Jiena ħanna naqadhom flimkien daw ferba slides minħabba l-10 minuti li għandi l-għennet l-ambitu u r-rizorsi. Il-regolament kontent tnaqqas il-dritt il dwana jaħtaf dawn il-kunsinni. Il-proposta għalek etejt illi eh, il-dwana jkollha aktar setat f'dan eh, il-rigward u li jitneħħu l-importazzjonijiet paralleli. Eh, ħafna ġabi l-affarijiet falsifikati jiġu mħaltin ma dawk li ma jkunux falsifikati. L-impatt għalek jista' ikun eh, kbir. irid ngħid ukoll li l-INTA huma imħasbin l-isforzi ta' dwana fuq eh, dan il-ksur tal-IPRs u l-falsifikar tista' tiġi minata jekk ma jingħatawx aktar riżorsi ħan nitkellem fil-qosor dwar il-transitu dan nistgħu niddiskutu l-ambitu wkoll għax l-ambozzja mela ċara illi mhumiex se jbidlu it tekst dwar il-ksur fisem la jentija eh, aħna napoġġaw reġim fejn l-affarijiet falsifikati jiġu maħtufa u mizmuma meta jkun hemm din l-opportunità li dan isir. E, proċedura simplifikata din naqblu magħha din il-proċedura għandha tkun waħda mandatorja f'kull eh, stat membru man għajmu tlet punti. L-ewwel net dawk li qegħdin jiġġieldu li falsifikar ħafna drabi ma jkunx ridu jgħidu l-identifik Eh, ma jkunx jridu jindentifikaw ruhom. U eh, il eh, il aħna nħossu il-klim mej dim għandhom jimbidlu ma xel dim fil-artiklu 23.2 u għall-istituzzjoni Eh, għal irda tal-affarijiet għandha tiġi mibuta lil-dwana. U qed proponu anka bidla fil-artiklu 23.1 il-proċedura semplifikata hija waħda illi tqum ħafna flus u li ma żommx lil eh, dawk illi huma involuti f'dan li falsifikar biex eh, jagħmlu dan li falsifikar. Għalhekk aħna nistaqsu jekk is-sanzjonijiet amministrativi mhumiex effettivi, proporzjonati u disbażivi biżejjed. Informazzjoni, l akkużitu tal-informazzjoni nifmu l-importanza li wieħed jagħmel subijiet eh, anka mal-dwana u dawn bbażati fuq il-fiduċja fejn tinqasam l-informazzjoni la NTA hija imħazba eh, dwar eh, dak li jistgħu jaħsbu l-SMI e minħabba illi jista' jkun illi dawn jaħsbu li qegħdin nagħmlu aktar pizzijiet ta' responsabilità fuq min huwa sejt ta' drittijiet. Aħna nirrekomandu għalhekk illi drittijiet tal-rights holders għandhom ikunu bilanċati tajjeb l-għanti għaj ta' prezza li reġim jipermetti li dwana taqsam l-informazzjoni li jkollha man min għandu dawn id-drittijiet. Pero naqblu kol illi għandu jkun hemm użu tajjeb tal-informazzjoni wieħed irid bilanċ bejn il-privatezza u anka azzjoni biex tiġi identifikata eh, jiġu uh, identifikati dawk il-persuni involuti fil-falsifikar l-artiklu 19 tal-proposta jipper uh, metti li jibdow dawn il-proċeduri ta' ksur imma ma jippermettux illi din uh, l-informazzjoni tingħata lil pereżempju dwani f'pajjiżi terzi jew inkella lil investigaturi biex uh, jaraw min kien responsabbli tal-ksur. La inti jgħid ħoss illi la il il-merkanzija tkun ġiti konfermata li hija ifalsifikata din il dan il-ħarsin tal-informazzjoni eh, dwar il-persuni involuti man għanda titneħħa. Issa għandur lejn l-spejjes u responsabilta nuqqas ta' ċarezza illi tati eh, ċans uh, Eh, illi wieħed imexxi il-piżijiet għal irda tal-prodotti falsifikati għal fuq il-persuna illi ikollu dan id-drittijiet. Għalhekk aħna nixtiequ li jkun hemm bidla fl-artiklu 27 u għandu jibqa' dejjem id-dritt għal min ikollu dawn il-drittijiet illi jitlob li jkun hemm proċeduri. Ir-riskju hawnhekk eja taħalli impatt fuq kulħadd fuq l-industrija u anka fuq il-ħaddiema għalhekk il-pis għandu jinqasam b'mod adattat u konsidraw u ukoll il-dawk li qegħdin jagħmlu profitt b'mod indirett jew dirett bil-trasport jew il zamma ta' dawn il-prodotti. Il-dwani għandhom ikollhom id-dritt illi jagħmlu sanzjonijiet fejn ikun hemm bżonn min ikollu id-dritt m'għandux jiġi ikkasti għad għax ma juhux passi minħabba l-spejjes per eżempju għax dan zgur li ħajkollu effett per eżempju fuq SMEs jiena ħani provanala fl-10 minuti billi nifraħ l-Komissjoni għal progress li għamlet fuq il-proposta u nispera illi l-kustjoni li għadhom pendenti jiġu solvuti fl-imkien ma l-istati membri aħna l-esti li noffru il-parir tana bħala organizzazzjoni attenzjoni. Grazzi ħafna. Uh, thank you very much indeed for a very clear ħafna. And also uh, just to say that you also Grazie ħafna Iva, intom ukoll fil-pakketti li tajnikom għandkom is-slides eh, biex bekk ovvjament wieħed ikun jista' jieħu nota. Mela, inkomplu issa għanna Mark van der Ker illi wkoll huwa uffiċjal oli ta' dwana fil-Assoċjazzjoni Ewropea għal dak li għandu x'jaqsam trasport, loġistika u servizzi ta' dwana se jkellimna dwar eh, attur ewlieni f'dan il-qasam. Vanderper, jek joġbok sur Vanderper għandek 10 eh, minuti. Grazzi ħafna sur President, għabel xej grazzi tal-li tajtuna din l-opportunita illi inwaslu l-femittana illum. Klejkat, jena reprezenta din l-organizzazzjoni l-Assoċjazzjoni Ewropea għal min jibat it-trasport, loġistika, kif ukoll servizzi ta' dwana. X'tagħmel il-klejkat? Din hija rappreżentattiva fuq il-rappreżentazzjoni fuq livell Ewropew huwa assoċjazzjoni bla profit reġistrata fir-Reġistru Ewropew ta' rappreżentanti e interessi ta' ta' rappresentanza ta' interessi u nirrappreżentaw il-maġġoranza kbira ta' operaturi ta' loġistika eh, dawk li batu l-merkanzija kif ukoll rappresentanti ta' dwana kemm fl-Ewropa kif ukoll l lin. U aħna ukoll ninnutaw hawnhekk anzi għandna ninnutaw x'inhuwa dan il-freight forwarder ġifieri s-servizz ta' min jibat. Dan jfisser illi dawn is-servizzi edin azzjoni fisem il-klienti tagħhom jiġifieri huma ma jihdux deċiżjonijiet dwar transazzjoni kummerċjali bejn min ibih u min jixtri jiġifieri dawn jirċievu istruzzjonijiet jew minn parti waħda jew mit-tnejn u jwettquhom sabiex il-kummerċ bħala transazzjoni tkun possibbli mingħajr huma ma jkunu sostitwit għal partijiet fil-kuntratt. F'Mejju 2010 il-kleket kellu l-opportunità li tagħmel kontribuzzjoni għal konsultazzjoni tal-Kummissjoni fir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea fl-intervent tagħna aħna fokajna fuq ir-responsabiltajiet tal-partijiet li huma partit interessati fil-katina ta' provvista. U dana minar ma konna involuti Daw ma jkunu involuti fit transazzjoni kummerċjali. B'mod partikolari ridna nqisu min ikun responsabbli għal drittijiet ta' drittijiet ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali min se jkun qed jeqret dawn il-prodotti illi jkunu qegħdin jiksru dawn id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali kif ukoll fl-interess ta' min il-ħażna u l-irda ssir u fisem U allura illum aħna ninnutaw ċertu sodisfazzjon illi l-osservazzjonijiet tagħna ġew meqjusa u aħna nistgħu nappoġġjaw l-approċċ tal-Kummissjoni fuq dan il-punt. Mela, min għandu jkun responsabli għal ħazna u l-irda ta' prodotti li jkunu edin jiksu l-IPR? dawk li jibatu l-merkanzija ikollhom l-informazzjoni fuq il-prodotti li għandhom jiġu trasportati. Dawn il-freight forwarders fiżikament qatt ma jaraw il-prodotti, iżda jiddependu fuq informazzjoni li jingħata lilhom mill-min qed jagħmel l-esportazzjoni l-importazzjoni u li jkun hemm leġittimità tal-beħ tal bażiku u għax-xogħol ta' uffiċjali ta' dwana mħarġa illi wkoll jaħdmu fih dan dawn id-drittijiet jew inkella id-detenturi ta' drittijiet infushom. Ħafna drabi huma detenturi ta' drittijiet biss li jistgħu jikkonfermaw il-leġittimità ta' transazzjoni. Meta aħna nieħdu azzjoni fisem dawn, ehm, dawn il-freight forwarders jew oħrajn illi jagħtu dawn is-servizzi ħafna drabi irridu jagħtu lid dwana informazzjoni għal valutazzjoni tar-riskju. U dan il-punt nikkonsidruh bħala kompitu importanti ħafna u kontribuzzjoni importanti ħafna wkoll. Il-valutazzjoni tar-riskju issir mid-dwana u dana jista wkoll jinkludi azzjoni għabbażi ta' dana kollu u dana minn jew midwana jew inkella minn awtorita oħra u minn jibat dawn l-merkanziji jistaw jikkonsidraw dawn il-azzjonijiet, iżda ma jistax jieħduhom fissem id-dwana. Anki meta aħna nistgħu nikkontrollaw il-prodotti, ma nistgħux mbagħad aħna naraw illi dawn jagħmlu deċiżjonijiet eh, ċerta rabta legali għabbażi ta' dawn il-prodotti. Dawk l-aġenti involuti fit-transitu tal-prodotti m'għandhomx imbagħad iħallsu għal ksur tal-kuntratt privat li huma kienu kienux parti minnu jew għal infurzar jew iż-żamma ta' sigurtà pubblika meta dan kollu ma jaqax fih dan il-kompetenzi tagħhom. Allura min jibbenefika minn eh, din il-irda Jekk il-prodotti huma ta' periklu għas saħħa pubblika jew se jdajfu l-ġbir ta' taxxi jew dazzi huwa fl-interess pubbliku illi dawn il-prodotti jinżammu jew jitħażnu. Jekk il-benefiċċju tal-ħażna tal-prodotti jaqa l-aktar fi min għandu il- drittijiet, allura huwa fl-interess tad-detentur ta' drittijiet il l-prodotti jinżammu jitħaznu jew jinqerdu il-settur privat ovvjament irrit jagħmel tajjeb għall ispejjeż jew inkella detenturi ta' drittijiet illi ovvjament jekk ikun hemm bżonn jitolbu kumpens minn min ikun qed iwettaq tranzizzjoni illeċita. Konklużjonijiet. Min jibat il-prodotti jew servizzi oħra ta' loġistika, sfortunatament mhumiex pożizzjoni li jikkontrollaw l-awtentiċità tal-prodotti. Huma mhumiex sitwazzjoni li situazzjoni meta jkun hemm aktar spejjeż fil-ħażna ta' prodotti jew il-qirda tagħhom. Mod ġenerali dawn ma jistawx fiżikament jikkontrollaw il-prodotti għaliex il-kontratti tagħhom ma jippermettulhomx li huma jiftħu dawn il-pakketti. U ma jirċivu informazzjoni li hija tassew importanti għall analiżi tar-riskju, għall ġestjoni tar-riskju. Iżda din informazzjoni ma tippermettix li wieħed b'xi mod ibbassar b'mod intelligenti min-naħa ta' min qed jipprovdi s-servizz dwar il-possibilità ta' prodotti li jmorru kontra l-IPR. Dawn il-servizzi li jibatu merkanzija ma jistawx b'xi mod ikunu jafu e, eh, l-awtentiċità tal-prodotti, allura mhuwiex possibbli li huma jagħmlu valutazzjoni tar-riskju f'dan il-każ. huma m'għandhomx benefiċċji għal ħażna u żamma u l irdaq ta' dawn il-prodotti falsifikati. Il-freight forwarders dawk li s servizz ta' loġistika jagħtu kemm jista' jkun informazzjoni hekk kif tiġi mitluba minnhom dana jagħmluh meta jafu li din id-dejta hija importanti għal proċeduri tajbin ta' ġestjoni tar riskju. U ma jippruvaw ukoll jikkooperaw ma' dwana kif ukoll awtoritajiet oħra għal benefiċċju ta' kulħadd. Is-Sur Newman irrefera għall importanza ta' kooperazzjoni mal-madwara għabbażi tal-fiduċja fejn informazzjoni eh, hija e, xi ħaġa li aħna naqsmu ma' xulxin. U jiena tassew naqbel ma' din il-fema iżda loti ta' informazzjoni kif ukoll l-użu ta' strutturi ta' kooperazzjoni ma' awtoritajiet ta' dwana u awtoritajiet oħra hija xi ħaġa illi għandna nagħmlu fis-sens illi nitolbu l-freight forwarders jew dawk li provdu servizzi ta' loġistika li jiġu involuti f'sitwazzjoni fejn id-diligenza mitluba hija ta' livell ola u dana minħabba e, sigurtà pubblika jew nkella minħabba kuntratt privat li huma mhumiex parti minnu dina fl-aħħar mill-aħħar mhix xi ħaġa illi fl-aħħar mill-aħħar mhix raġonevoli u m'għandix bażi ġuridika. Pala klikat aħna m'għandniex nittrattaw kwistjonijiet illi morru lilin mid-dmirijiet tagħna. Aħna maħniex partijiet fil-transazzjoni kummerċjali involuti. Aħna niffukaw fuq ir-responsabilità ta' dawk li jipprovdu servizzi loġistiċi għal dawk li għandhom xaqsmu kol ma' servizzi ta' IPR. U oh. mill-ġdid fuq dan il-punt aħna nistaw nappoġġaw il-proposta tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna għall istqarja ċara u l-aħħar kellimi f'din l-ewwel round eh, huwa uh, u jina natiħ merħba Marco Stole li huwa ġej mill-Ministeru tal-Finanzi tal-Ġermanja li huwa uffiċjal u li responsabli mill-proibizzjoni u restrizzjonijiet u anka mill-analisi ta' riskju fl-amministrazzjoni doganali. Dan huwa prattikant u ħajkellimna fuq l-infurzar tal-drittijiet tal-proprjetà intellettwali mill-dwani Ġermaniżi. Grazie ħafna President. Grazzi tal-ħedin il-mikrofonu. Il-Sur uh, Kreuzmann, eh, bħala rapporter fl-introduzzjoni tkellem dwar eh, dan ir-regolamentu għal huwa tekniku. U veru, huwa tekniku, huwa għalhekk li huwa problema. Jina xtaqt nitkellem dwar l-awtorità doganali meta ħna eh, eh l autorità tagħna u kif niġildu kontra il-ksur tal-IPR. Jiena ħan nitkellem dwar dan u ħan nitkellem ukoll dwar ir-regolament kif qed tippreżentah il-Kommissjoni u ħan naraw fejn huma il-punti pożittivi u anka id-djufija tal-proposta l-ONET huwa importanti li niftakru dejjem illi aħna qed nitkellmu hawnhekk dwar regolamenta u e, nitkellmu dwar il-ħtif tal-merkanzija illi tkun qed tikser id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Maħniex qed nitkellmu dwar e, regolament li jitkellem dwar prodotti li qegħdin jiksru s-sigurta e, jew mediċini li qegħdin jiksru il-sigurta jew is-saħħa tal-bniedem. Hemm ifalsifikar ta' mediċini illi eh, jaqaw taħt strumenti oħra. Unek titkelmu dwar regolamenti ta' l-IPR. IPR din hija il-bazi, ġifiri dritt tal-proprietà intellettuali u l-autorità doganali u il-clearance li jissir minnaħa taħħom u l-spot checks li jisiru meta eh, kunem eh, konsenni li għedin jamlu ksur u eh, kif dawn jaslu għand il-rati għanna drittijiet tal-sit ta' drittijiet u għanna umbat l-autoritajiet li wasluhom qoddim il-qorti li jiddeċidu huma jekk kien xem ksur li jekk isibu li hemm ksur mbagħad jiġu meqruda eh, l-oġġetti. Ġifieri hawnhekk qed nitkellmu wkoll fuq il-qrati ċivili. L-awtorità doganalija parti terza f'dawn il-proċeduri. Għandna id-drittijiet eh, tal-persuna li għandha drittijiet eh, jekk dan ma jaqbilx il-dwana ħajkollha tħalli titlaq il-prodotti. Eh, ovvjament sa' kem daw ma jiksrux is-sigurta din hija eh, eh, din hija regola fil-Ġermanja. Nixtieq nagħmilha ċara li mandax taqsam xej mal dispożizzjonijiet leġislativi domestiċi wkoll. Ek inħarsu lej id-dejta mill-ħtif tal-autoritajiet ġermaniżi hawnhekk fi 15-il sena għandna din il-tabella eh, ħarsu lejn l-aħħar sena kemm hemm żieda kbira ta' ksur ta' l-IPRs, żieda sostanzjali għalhekk huwa importanti li ħana nkunu nafu xemm wara dawn il-każi jekk wieħed ħares lejn l-istatistika jinduna li hemm kunsinni bil-baħar li fihom aktar minn tliet biċċiet eh, u f'dan il-każ qed nitkellmu dwar aktar minn 17% tal konsini u pala valur il-87.8% tal-artikli illi aħna badna. Eh, Eh, tlet tipi ta' affarijiet iġifiri dan jirrikedi ħafna xogħol minnaħa tal-dwana, ħafna spejjes, eh, spejjes illi eh, jitilaw anka għal 100 euro. Mela, il-kollega Sur Zimmerman tkellem dwar il-ħtif 73.1 ta' dak li jinħataf eh, indbat bil posta ħarsu lejn il-figuri li qed nurikom fuq l-slide biex taraw ir-rotot differenti. Il-posta, il-persentax tal-posta hija kbira ħafna. Jekk tħarsu lej l-artikli u koll, issa tħarsu lej din is-slide, hemm 5% tal-każijiet rappreżentati hawnhekk eh, marru bit eh, bil eh, bil-bahar anka il-valuri ħarsu lejn dawk tal-posta, mek 5% biss għanna mbat għanna f'dan il-każ il-valur aktar oli li jider f'dak fil-prodott li jindbatu bil bahar Jiġifieri mid-dejta li qed norikom naraw illi Eh, l-affarijiet li jintbatu bil-posta jirrikjedu ħafna xogħol eh, minn naħa dwana imma bħala riskju fir-rigward tal-IPRs Eh, ma, ma, ma, ma turix li għanna namlu, għanna nikkonċentraw fuq għadi, għanna nikkonċentraw fuq fejn hemm l-aktar problemi jekk iridu inħarsu li l-Ewropa bħala post fejn hemm eh, in-negozju. Qed nitkellmu ġifiru dwar it-trasport bil-baħar, eh, bl-art u bil-blajru u għammek illi l-autoritajiet tad-dwana għandhom jaħdmu. Eh, hawnhekk fuq slajda taraw li kien hemm iktar minn 20,000 distruzzjonijiet simplifikati. Eh, il-proċedura kienet veloċi, sempliċi ta' malajr u kienet soluzzjoni anka sempliċi għal min eh, għal-sidin ta' drittijiet. Issa dwar il-proċeduri ċivili hemm 72, proċedura fil-qrati ftit, iġifiri, u mbagħad hemm problema oħra kena 1160 kas fejn aħna eh, eh, assumejna għalli din nitkelmu dwar affarijiet iffalsifikati, pero meta iċċekjajna l-affarijiet indunajna li daw kienu eh, ġenwini, ma kienu iffalsifikati u dinja problema anka fir rigward tal-proposta minħabba il-daqs tal-konsinna. -kons jekk ir-responsabilta ħatkun kollha fuq id-dwani, aħna mhux se nkunu nistgħu eh, naħdmu għax huwa diffiċli biex wieħed jiddeċiedi jekk l-oġġett ikun xi falsifikat jew le minn qabel. Eh, Hawnhekk għalhekk irridu nħarsu lejn min għandu dan id-drittijiet, dan is-sit ta' drittijiet għandu jagħti jaffer informazzjoni li dwana biex aħna nkunu nistgħu naħdmu aħjar. Problema oħra ġa semmejt li għandna aktar minn pro għaw ħafna problemi e, u li qed ukoll illi aħna partijiet terzi. Kien hemm e, nuqqas ta' attività anka min-naħa tal-sidin ta' drittijiet minkejja l-investimenti kbar li għamilna sibna illi kienem 260.000 prod dot ta' li jiswaw xi 10 miljon euro illi kienu falsifikati u meta tkellimna mal-sidin ta' drittijiet daw ma kienux interessati minħabba l-ispejjeż involuti biex uh, wieħed jagħmel proċedura ċivili biex jinqerdu l-prodotti. Iġifieri dinja sitwazzjoni diffiċli għalina ħafna każijiet fejn is-sidin ta' drittijiet jiddeċidu illi huma jiddefendu daw id-drittijiet l-anijiet taħħom u f'dan il-każ hawnhekk eh, nix indu lej il-Sur Junger naqbel miegħek li għanna bżon għawnek u sħubijiet, partnerships, għanna bżon naħdmu flimkien. din hija importanti ħafna aktar importanti minn xi regolamenti ġdid jekk aħna ridu nidefendu eh, eh li nafusna minn dan il-falsifikar eh, tal-IPRs. Għanna bżon eh, soluzzjonijiet li huma effettivi anka fir rigward ta' l-ispejjeż mhux bit biss għas-sidin tal-drittijiet manka għad dwani minħabba li aħna il-budgets tagħna huma restritti għandna bżonn Eh, fil-fatt eh, approċ eh, standard ma nasibx għandu jkun hemm distinzjoni bejn il-tipi differenti ta' marki, eh, tikketti u eh, em, brevetti. Għandu jkun hemm l-affarijiet eh, standard biex bekk nkunu nistgħu naħdmu b'mod veloċi biex aħna nkunu nistgħu nikkuntattjaw lil sidin ta' drittijiet, pereżempju, biex imbagħad nkunu nistgħu niddeċidu dak li għandu jsir. Jekk ħajkun hemm distinzjoni bejn il-kategoriji differenti tal-dawn l-IPR SARS ħajkun hemm ħafna aktar konflitti para minn hekk jekk eh, hemm xi passi li, mhumiex neċessarja nevitawhom, pereżempju, Eh, il-proċedura interim li qed tiġi suġġeruta hawnhekk ġifiri persuna li wieħed isejħilha biex tintervjeni f'dawn il kazin Dan huwa xogħol kollu żejjed, spejja żejda, ħajkollok bżonn esperti, evalwazzjoni, forsi anke proċeduri ta' eh, ħarsin legali. Ġifieri din mhijiex proporzjonata mal-valur miżjud involut kwalunkwa qasam ieħor legali dak ta' sigurtà pereżempju wieħed għandu l-ewwel stabilixxi l-fatt imbagħad jara jekk għandux jgħaddi għal proċeduri ta' ħarsien legali. Wieħed irid iħares li jekk l-affarijiet humiex ġustifikati jew le. Għandna bżonn responsabilità ċara. L-awtoritajiet doganali huma neutrali f'dan il-każ, partijiet neutrali aħna ma nistgħux niddeċidu jekk hemmx violazzjoni ta' liġi jew le. Ma nistgħux niddeċidu aħna jekk prodott għandu xinqeret jew le u għalhekk l-artiklu 24 li jitkellem dwar kunsinijiet iżgħar huwa wieħed problematiku għalina problematiku fil-prattika. Waħna ma naċċettawiex il-proposta jekk it-tekst jibqa' kif eh, il-responsabilità għandha tkun fuq min għandu is-sit ta' drittijiet dan għandu u iġor l-ispejjeż. Jista' mbagħad dan jitlob illi jkollu kumpensa l ispejjeż imma dik hija kwistjoni separata. Naf li biss il-ħin jiddispjaċini żewġ punti fil-qosor l-aħar għandna in duru aktar li trasport bil-baħru lejn blart għax dawn huma sinifikanti importanti. E, u fil-rigward tal-posta, emmek rridu naraw fejn huwa is-sors aħna qed nitkellmu hawnhekk dwar l-internet għalhekk għandna bżonn kooperazzjoni internazzjonali fir-rigward tal-kunsini personali. E, kwalinkwa ħaġa oħra mhix possibbli għalina. Grazzi. Well, thank you very much for that very Grazie tassew ta' diskrizzjonijiet prattiċi, mlija fatti tiegħek. Din l-evidenza kollha kienet ta' siwi biex tifoka l-attenzjoni tagħna. Inti qed tiġbed l-attenzjoni tagħna għal negozju tal kunsin żgħar. U l-fatt illi wieħed ma jistax jagħmel medjazzjoni bejn il-kategoriji ta' ksur. Hemm punti li rridu nirreflettuhom fil-leġiżlazzjoni. Issa kollegi Tistgħu tintervjenu għall mistoqsijiet ir-rapporter għandhom ħafna mistoqsijiet. Sur Kreuzman ser jibda l-ewwel u mbagħad naraw jekk għawx iktar persuni li jixtiequ jitkellmu. Grazzi tassew, President. Sur Deber semma' il-forwarding agents li waslu prodotti minn punt għal ieħor u ma jkunux responsabbli mill-kontenut ta' dawn il-prodotti. Jiena dan l-aħħar kelli laqa fejn detentur ta' dritt kien qed jitkellem dwar prodotti falsifikati miċ-Ċina illi ġew wasla u għalhekk huma setgħu jeqirduhom u hekk sar. Umbagħad pruvaw iġibu flus lura tal-ispejjeż ma ma kienx possibbli. Walek il-konsenni bil-posta joħolqu problema kbira. hu responsabbli meta qegħdin nitkellmu dwar eh, biljuni u containers kbar li vjaġġaw bil-baħar minn pajjiż għal ieħor. Umbat min ikun bat eh, prodotti ma jeżistix u s-sit tal-bastiment jgħid din hija xi ħaġa illi aħna ma nistgħux nagħmlu monitoraċ tagħha. Hemmhekk iva jkollna problemi u qegħdin nitkellmu mhux dwar ammonti żgħar madwar containers enormi. Kif nistgħu nżommu lill kumpanija li titrasmetti l-prodott kif nistgħu nżommu responsabbli u nkella l-issit tal-bastiment. Jekk tgħidilna le din mhix problema tiegħi. Sur xtale. Inti semmejt smieħ u xek. Illi mhix idea tajba li konna smieħ kif nistaw insolvu għadin jekk id-detenturi ta' drittijiet jgħidu li dan mhumiex prodotti falsifikati, imma jekk se nitkellmu dwar dan il-perjodu ta' 20 jum kif semmiet Signora Gellow, kif ser insolvu din il-problema? Jiena ġejt mill-qut mill-punt illi għamer is sustole stole li jorbot ma' dak li qalet ir-rapporter dwar l-inattivitajiet ta' detenturi tal-drittijiet. Jiena kelli ħidma ma' Digitax Sud u jidher illi hemm ħafna każijiet fejn id detenturi ta' drittijiet ma jkollhom xrieda illi jimpenjaw ruhom fil-proċess biex jiddefendu it-trademarks tagħhom stess. Is-Sur Newman huwa l-ikbar rappreżentant tagħhom. Forsi jaf iktar dwar dan Għaliex ma jkunux jridu jipenjaw ruhom hawnhekk għax il-proċeduri jkunu diffiċli u għalhekk irridu nagħmlu aktar faċli biex huma jitolbu drittijiet tagħhom huma lesti li jimpenjaw ruhom li jinvolvu ruhom u li jkoll iħallsu għall erda tal-prodotti. Xi kollegi oħra? L-Onorevoli Korea du Campus Il-mistoqsija tiegħi hija dwar artikolu 24. Forsi kien ikun aħjar li nitkellem fit-tieni sezzjoni u xek. Ek joġbok, fil li mister najatlek l-ewel wieħed, u xsib. L-onorevu li Iva, President. Jena smajt l-erba kellima u fimt illi kien hemm xi problemi legali f'dak li għandu xaqsam informazzjoni. Jien nixtieq nqajjem kwistjoni dwar l-aħħar artikolu fil-proposta dwar l-iskambju ta' data u database għaliex jidher il-proposta tal-Kummissjoni mhix biżżejjed ta' min nisimgħu l-opinjonijiet tal-esperti tagħna dwar il-modi u l-mezzi ta' kif aħna nistgħu nibnu din id-database. Hija fattur importanti fl-ambjent digitali li qegħdin ngħixu fih illum. Din hija għodda li tista' tagħmel il-leġiżlazzjoni tagħna dwar id-dwana aktar effettiva. Ser nistaqsi lill esperti biex jgħiduna xi jaħsbu dwar dawn il-mistoqsijiet kulħadd jista' jieħu sem. Is-Sur Zimmerman forsi jibda jikkummenta mbagħad is-Sur Newman għaliex jolqtukom l-erba li intom. U jekk forsi tistgħu twieġbu fil-qosor tkun idea tajba. Sur Zimmerman tixtieq twieġeb għal dawn il-punti jew għal xi wieħed minn dawn il-punti? Iva fil-qosor, President. jekk nistaqsu dwar il-detenturi ta' drittijiet li mhumiex attivi f'dawn l-aħħar xar snin nindunaw illi detenturi kienu attivi mhux ħażin. Minn xi ftit eluf għal 16,000 issa. U għalhekk detenturi qed jorganizzaw ruhom. Il-problema hija f'dak li għandu x'jaqsam il-kummerċ bil-posta. Jekk wieħed jipprova jieħu każ il-qorti wieħed irid ta' avukat u jużah il-qorti u dan se jusulom ħafna aktar. Huwa minnu li fil-kuntest globali u fl-Unjoni Ewropea f'Diġi Toxud id-detenturi qed jiċċaqalqu imma xi drabi huwa minnu li ngħidu li hemm xi teknika li permezz tagħha detenturi jiftemu minn wara dar l awtoritajiet doganali. Dak għandu xaqsam id-database. Hija importanti immens. Aħna m'għandniex il-kompitu li nikkumentaw dwar l-artiklu iżda fih dan il-WCO għandna il-database EPM u din tippermetti biex l-uffiċjali jidentifikaw il-prodotti ġenwini minn dawk falsifikati. Huwa diffiċli għall-uffiċjali ta' dwana illi jaraw jekk il-prodotti u miex autentiċi jew inkella falsifikati billi ħarsu lejhom biss. Si drabi anke l-produtturi jkollhom problemi, wieħed irid jagħmel testijiet ta' kimika biex jara ux ġenwini jew le l-prodotti. U għalhekk ikollhom problemi dawn l-uffiċjali. U għalhekk il-WCO għandha id-database tal-IPM illi tippermetti biex l-uffiċjali minn qabel ikollhom xi informazzjoni dwar il-prodotti biex ikunu jistgħu jagħmlu distinzjoni bejn x'inhu ġenwin u x'mhux ġenwin. Sun Newman, President Jiena niproponi illi nkopri żewġ mistoqsijiet. Imma nista' nitratta l-oħrajn ukoll jekk dan huwa ta' siwi. L-attività. Intenni l-pont tas sur cinnamon. Kien hemm żieda fil-impenn ta' detenturi f'dawn l-aħħar ħames snin, għaxar snin, iżda jiena ma nistax niskuża u nispjega n nuqqas ta' attività fil-każijiet individwali. Spiss ikun hemm bżonn ta' arfin dettaljat tal-pożizzjoni tad-detentur jew ta' min għandu liċenzja. Il-membri tal-INTA huma impenjati u jiena nistenna illi huma jkunu ċittadini responsabbli kwistjoni dwar l-informazzjoni. Din hija importanti għaliex id-detenturi ta' drittijiet huma lesti illi jkunu responsabbli f'ċertu sitwazzjonijiet iżda jekk ikunu darhom mal-ħajt ma jkunux jistaw jużaw tarifi li jkunu rċevew minn antidwana biex jaslu għas-sor saħari għalihom hija xi ftit frustranti illi jinvolvu f'dawn f'dan il-proċess. L-intermedjarji u l-kwistjoni marbuta mal-forwarding agents Itħassib ewlieni tal-INTA mhuwiex illi iċċaqla il-pis tal-erda u tal-ħazna fuq kull intermedjarju illi huwa disponibbli imma li jkun hemm responsabilità komuni għal din il-kwistjoni kollha kemm hi u din ir-responsabilità tista' tkun waħda fejn wieħed ikun jaf minnu il-konsumatur tiegħu, jkun jaf xi ftit iktar u jkun hemm ukoll diligenza mitluba fejn detentur fittex informazzjoni dwar il-provista, l-katina tal-provista, u forsi wieħed ikun jista' jikseb din l-informazzjoni. U għalek dawn kienu żewġ tweġibiet tiegħi. Għal mistoqsijiet. L-Onorevoli Van de Per. Grazzi, grazzi Sur Kreuzman tal-mistoqsija tiegħek li hija waħda pertinenti ħafna il-freight forwarders dejjem ser ikunu jafu min huma n-nies illi huma jikkuntatjaw. Huma ser ikunu jafu minu il-persuna tal-kunsinna. U anke minn għand min jitħallsu għaliex huwa jħallasom għalhekk ser ikunu jafu minnu. Fi transazzjonijiet ta' kummerċ hemm naħad differenti u jekk in-naħa illi tordna t trasport tordna s servizzi il imbagħad il-freight forwarder iwassal ma jkunx dan il-persuna imma l-persuna l-oħra fin-naħa l-oħra tal-katina tal-provista mela allura jista' jkun illi din il-persuna ma jkunux jafu minni. dan ma jfissirx illi din hija prassi tajba illi nkun nafu minn din il-persuna. Freight forwarder sa kemm jista' jkun jrid ikun jaf minn huma l-imsieħba kummerċjali tiegħu. Hemm il-programm EO fl-Unjoni Ewropea u dan huwa din hija kundizzjoni biex wieħed jikseb din dan l-istatus ta' kwalità ta' EO, ċertifikat EO, importanti u jkun jaf minn huma l-imsieħba fin-negozju. Kun jaff ma minn qed jitratta. Din hija kwistjoni ta' kwalità, kwalità fis-servizz. Iżda din mhijiex l-istess ħaġa bħal rekwiżit ġenerali jew inkella sharing ġenerali ta' spejjeż għad-detenzjoni għal erda jew il-ħażna. Din hija kwistjoni differenti. Għal darboħra, minu dak illi qed jibbenefika minn din l-azzjoni doganali. Huwa il-pubbliku, ovvjament, dak li għandu x'jaqsam is-saħħa u s-sigurtà. is saħħa u s sigurtà u essenzjalment huwa id-detentur tal-drittijiet. Il-freight forwarder ma jibbenefikax. U f'ħafna każijiet m'għandux possibilità illi jintervjeni. Meta din tkun kwistjoni ta' kwalità ta' servizzi u diligenza mitluba jiena naqbel aħna nisqu għal kwalità bħal kwalità illi naraw fiħdan il-kuntest ta' status ta' AEO. Grazzi, l-Onorevoli Stolen. Grazzi, dwar il-kwalità tad data din hija problema kbira l-amministrazzjonijiet doganali. Aħna kif diġa smajna qegħdin nitkellmu dwar ammonti kbar ta' nfiq huwa diffiċli għalina jekk ma nkunux nistgħu nidentifikaw minu il-detentur ta' drittijiet ma nkunux nistaw nieħdu l-miżuri neċessarji u nevitaw dan it-tip ta' falsifikar u għalhekk aħna nappoġġaw bisħiħ l-approċċ għabbażi tal-kwalità tad-dejta. U biex nitratta l-kwistjoni ta' Sur Kreuzman dwar il-proċedura li aħna nixtiequ illi titpoġġa fil-prattika bla problemi, aħna nikkuntatjaw detenturi ta' drittijiet u nejdu l-om dwar xi ksur possibli fil-kunsinna u ma jitkelmu man-naħa li tkun qed tirċivi u jibatu stqarrija u dikjarazzjoni biex jawtorizzaw il-erda sempliċi, semplifikata. Hija kwistjoni sempliċi dan huwa mod kif niżguraw illi aħna qegħdin inqisu id-drittijiet id-drittijiet tal-detentur ta' drittijiet għaliex huma għandhom dritti li jkunu jafu qabel ma jkun hemm il-qerda. Iżda ovvjament hemm abbuż tas-sistema. Mbagħad inkunu nistgħu naġixxu malajr, mod effettiv, u lan tagħna ta' soluzzjoni effettiva f'termini ta' spejjeż dan lan inkunu nistgħu nilħu. Irridu nikkuntatjaw l-amministrazzjoni doganali f'dak li għandu xaqsam erda u dan nistgħu nagħmluh jekk id-dispożizzjonijiet tal-liġi ċivili kollha jiġu meqjusa u mħarsa. F'dak li rigwardani din mhix kwistjoni ta' database ġdida, għandna databases nazzjonali u internazzjonali u dan iżguraw li jkollna data affidabbli għandna waħda fil-Ġermanja, għandna data tal-Unjoni Ewropea reġistrata hemmhekk. U aħna din nużawa għall-informazzjoni għall-IPM, WCO, kull ħaġa marbuta mal-IPR. U fil-ġejjin ser nkunu qegħdin naħdmu mal-Aġenzija ta' osservazzjoni fl-Ewropa dwar il-piraterija u l-falsifikar. Hemm ħafna konnessjonijiet fis-settur ekonomiku wkoll. Il-problema hija illi aħna nistgħu nimplementaw l-affarijiet għabbażi tal-informazzjoni illi nirċivu jekk hemm xi informazzjoni minima li nirċievu minn detenturi ta' drittijiet, pereżempju, huwa diffiċli li jekk nirċievu din il-ftit informazzjoni aħna inħarsu ċertu trademarks ċertu prodotti milli falsifikar. Din hija problema addizzjonali li jkollna fil-frontieri. Irridu naraw jekk dan huwiex prodott u artiklu ġenwin jew fals. Jien ma nitlobx għal database ġdida, imma kooperazzjoni aħjar, skambju aħjar ta' tarif ta' data. Ovvjament, dejjem eh, fit tħarriż totali tal-konfidenzjalità. Hemm limiti jekk huwa diffiċli wis illi detentur ta' drittijiet jagħmel proċedimenti minħabba xi ksur ta' iktar minn artiklu wieħed dan jista' jżid il-problemi. Aħna għandna politika ta' zero tolleranza, iġifieri meta jittieħdu miżuri aħna nistgħu niżguraw illi l-ispejjeż mhux ser iħallsuhom il-kontribwenti fl-Ewropa. Grazzi nittamaw li tkunu tistaw tibqaw maħna biex nkunu nistaw nitkelmu maħkom aktar tartu kol, forsi kon opportunità. Ser nadu għattini sessjoni ser naraw l-impatt fuq il-konsumaturi b'mod speċifiku u kwistjonijiet dak li għandu xieqsam kun sinnizar li tqajmu qabel ser nkopru għom hawnhekk. Jiena nagħti merħba li l-ewwel kellim l-ewwel kellima s-Sinjura Kristjan Laj nittama illi l sint ismek mod tajjeb illi hija direttur ġenerali tal-Unifab. Grazzi, Sur President. Huwa onur li nintervjeni kun prezenti hawnhekk, nixtieq nirringrazzjak tal-li l-organizzazzjoni tagħna llum. Ki représente tous les droits de propriété intellectuelle, tous les Għandna mitej membru bimatu ieħor illi jirrappreżentaw id-detenturi ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali, aħna spiss naħdmu ma' bosta qdiet nazzjonali fil-gwar tal-IPR, spiss ikonna kampanji ta' informazzjoni regolari, immirati lejn il-pubbliku ġenerali fl-2010. Il-kampanja tagħna permettiet biex erba pajjiżi Ewropej jużaw l-istess slogan. Stop fakes, inwafqu il-prodotti folots. Dan kien is-slogan li ġie użat. Aħna qegħdin niġġieldu biex aħna qegħdin naħdmu biex niġġieldu li falsifikar u l-piraterija. 83 eh, hija għodda tajba l-konsumaturi biex huma jkunu jistgħu jiġġieldu dan il-fenomenu dejjem jikber. Ser jgħinhom jadattaw ruhom u jsibu modi ta' kif jistgħu jiġġieldu l-kummerċ illegali aħna rridu nagħmluhom biex huma jelbu il-problemi f'rigward tal-reati fuq l-internet. Il-kumpaniji membri tagħna li ġildu li falsifikar iħossu illi jekk l-autoritajiet doganali natuhom għodda tajbin huma jistgħu jagħmlu l-almu tagħhom biex jiġġieldu din il-pjaga kif tafu Michel Welbeck rebaħ premju u wieħed u għandu ktieb partikolari u dak li qed nipprova ngħid huwa illi aħna fir-riformulazzjoni naraw din il-possibilità illi naġixxu żewġ idejat ewlenin. L-Ewropa trid tiġġieled mod maqut li falsifikar għaliex in-networks huma sensittivi għal varjazzjonijiet dak għandu xaqsam il-kontrolli fil-kummerċ, fil-komunità. L-Ewropa m'għandix tkun qasam ta' transitu, zona ta' transitu għal prodotti falsifikati. Irdu nibnu fl-imkien din il-forza maquda biex inneħu l-prodotti falsifikati mill-komunità. Il-kontrolli għandhom dejjem japplikaw ġejjin minn fejn ġejjin il-prodotti u jkunu xikunu drittijiet li jinkisru. Aħna nappoġġaw din l-idea li rridu naġixxu kontra kull tip ta' ksur ta' drittijiet u dan huwa l-messaġġ li tittibat l-Ewropa. Aħna naħsbu illi huwa importanti illi nivverifikaw limitazzjonijiet. F'xi stati membri dan limitazzjonijiet huma meqjusa bħala kompetizzjoni inġusta u f'xi stati membri oħra mhumiex. Dawn il-prodotti għandhom effett fuq il-proprjetà intellettwali. Imbagħad dwar dawn il-kunsin iż Dawn huma prodotti falsifikati illi jintbatu f'beċi iżgħar. Aħna rajna persuni li jamlu kontrabandu b'mod professjonali fejn idaħlu dawn il-prodotti u dan għandu impatt fuq il-katina tal-kummerċ fl-Ewropa. Dan huwa flus illi jinkludi il-mediċina u l-elettronika u koll u għalek artikolu 2 ta' riformulazzjoni proposta għandu jindirizza dan it-tip ta' falsifikar. Spiss dawn il-prodotti jiġu izolati ma jkollhomx daqshekk valur. U dawn ikunu jinsabu f'pakketti żgħar. Il-kontroll irid isir anke għal dawn il-prodotti fuq livell Ewropew. Per eżempju, li falsifikar tal-alkohol, is xorb alkoholiku min-naħa tar-Russja, l-Belorussja, il-Kazakistan. Issa, il-qofol hawnhekk, il-paketti iż-żar, il-kunsinni iż-żar. Ma rridux nissanzjonaw nagħmlu sanzjonijiet fuq l-individwu għanna serje ta' situazzjonijiet illi mandomx jaqsmu ma' użu privat il-kontroll skont artikolu 24 tal-proposta ta'kom tejt li importanti li namlu kontroll ta' dawn il-konsinni 20% ta' sekwestri saru fil-posta minnaħa tal-autorità doganali għal pakketti li jintbatu mill-internet. Spiss dan isir permezz ta' itra fejn ikun hemm il-mediċina f'din l-itra u dan huwa mod ta' kif wieħed jagħmel testijiet fuq l-awtorità ta' dwana biex jkunu jafu jekk l-awtorità tafx bih dan l-falsifikar. din hija proċedura semplifikata li lan tagħha huwa illi il-merkanzija tiġi irtirata biex ma titħolx fil-ċirkwiti kummerċali. Dan jinsab f'artikolu 24 u jrid tiġi approvat. L-ewwel net nixtiequ nixbu l-attenzjoni fuq il-kunsinni iż-żgħar x'inhu x'inhi konsenja żgħira. L-awtorità doganali tiġġudika x'inhi imbosta ditti hawnhekk involuti rajna handbags falsifikati, Gucci, Louis Vuitton fost l-oħrajn. X'jiġri meta il-kwalifika ta' kunsilna żgħira ma tiġix aċċettata. It-tieni punt, il-proċedura tanti simplifikata illi d-detentur ta' dritt ma jista' jgħid xejn, ma jistax jagħti għajnuna, ma jiġix marraf bil-proċedura. Jiena naqbel ma dak li kien qed jgħid rappreżentant Ġermaniż. Meta jintervjeni d-detentur ta' dritt jintervjeni biex jgħin fl-identifikazzjoni tal-prodotti għaliex huwa huwa espert tal-prodotti tiegħu stess, jeżamina il-prodott. Jekk aħna nevitaw din il-fażi ser ikonna awtorità doganali illi ser ikunu kuntenti jekk identifikaw li falsifikar illi huma jaffuħ diġà sew illi jinsab fid-database imma ma joġġornawx ruhom dwar li falsifikar. Irridu noħolqu dispożizzjonijiet għal dan it-tip ta' identifikazzjonijiet. Imbagħad l-Ewropa ma tridx issir post ta' tranzitu għaliex kontroll ta' tranzitu ifisser illi li falsifikar ma jasalx fl-Ewropa permezz tal-internet. Jekk niddeċidu illi nikkontrollaw dan it-tranzitu ma rridux nitfaw fuq spallejn l-awtorità ta' dwana illi minn qabel turi illi dawn jistaw jerġaw marru lura fl-Ewropa għaliex jekk le ix xogħol ser ikun impossibbli. U għalhekk Rid differenza hawnhekk. unbat il-kontroll ta' transitu din hija għajnuna għal pajjiżi ta' nofsinhar l-Ewropa illi tinsab fi kriżi ekonomika imma hija fortunata mill-Afrika trid tagħmel dan ix-xogħol ta' filter fil-konfront tal-Afrika, Maghreb, l-Amerika t'isfel fejn m'hemmx il-Brażil biss. L-esperti jgħidu illi post ta' transitu illi ma jagħmel xejn, il-merkanzija tibqa' hemmhekk. Diġà għandna traffiku lil hemm mill-Komunità Ewropea illi qed isipruħu fl-Ewropa u qed jibqgħu hawnhekk. Mbagħad dwar l-artiklu 19 il-possibilità illi nużaw l-informazzjoni miġbura din ma tiċi servi biss biex taqdi l-ġustizzja. Imma l-Ewropa tittibat messaġġ b'saħħtu trid tgħid illi jekk insibu xi ħaġa illi mhijiex ekstra komunitarja, id-detentur ta' dritt irid juża l-informazzjoni biex ikun jaf minn fejn ġie dan il-prodott u jkun jista' juża dan it-tarif. Grazzi. Jina naħseb illi kienet ħaġa interessanti illi nisimgħu l-opinjoni tiegħek dwar il-kunsinni iż-żar kif qed jiġu użati biex eh, jistaqsu dwar il-kwalità tal-infurzar fis-sistema u anke titkellem dwar l-attivitajiet ta' falsifikar. Issa ser ngħaddu għal xi ħadd illi diġà tkellem hawnhekk Kid Von huwa president tal-Kamra tal-Kummerċ Amerikana u l-Kumitat ta' Dwana u kien attiv ħafna f'dan il-qasam. Għandek 10 minuti biex inti taqsam għana l-arfin tiegħek hekk jogħġbok nadilek il-kelma. Thank you very much. Grazzi ħafna. Jina se nibda billi nurikom xi fant xi fatti dwar dan din l-industrija kif aħna neġġieldu l-falsifikar u tħassib serju tagħna dwar id-definizzjoni ta' kunsinni żgħar jew in ta' tali definizzjoni. Niskuża ruħi daqs li qegħdin taraw għaliex dan għandu x'jaqsam ma' numru żgħir ta' prodotti falsifikati li ġew identifikati fl-industrija espress, iżda aħna hawnhekk fl-essenza tagħna aħna nwasslu prodotti e, bib bib u għandna wkoll eh, trasferimenti li dipendi fuq il-ħin kif ukoll dawn ma' servizzi nofru mad-dinja kollha. Issa, il-negozju imbidel eh, fil-mod kif huwa jwassal il-prodotti u dana flekk imsejjaħ servizz just in time. Jiġifieri aħna essenzjali għas-suq intern kif ukoll għall-kummerċ internazzjonali. Aħna nwasslu 30 miljun konsina kullum 220 pajjiż u territorju huma koperti noperaw 1700 ajruplan, 200,000 vetturi fuq l-art u għandna wkoll 30% tal-approvazzjoni tad dwana fl-Unjoni Ewropea. Parti importanti ta' din l-approvazzjoni ta' dwana hija li aħna nagħtu data minn qoddim dwar il-trasportazzjonijiet kollha illi aħna inwasslu fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri mill-aspett express aħna għandna valur għoli aħna għandna wkoll twassil ta' valur għoli li huwa sensittiv għal ħin huwa wkoll parti minn setturi oħra. Qed naraw taraw mit-tabelli illi aħna għandna wkoll servizzi ta' banek, eh, servizzi high-tech, servizzi farmaceutiċi, ġifieri dawn huma setturi kollha importanti ħafna dan il-qasam. Kwistjoni ewlenija għalina hija li aħna nappoġġjaw approċċ effettiv tal-ġestjoni tar riskju fil-qasam tal-falsifikar fid-dinja tal-lum bil-ħeffa li biha l prodotti jiċċaqalqu wieħed jista' tassew jiġġielet il-falsifikar abbażi ta' approċċ serju ħafna ta' ġestjoni tar riskju. Jekk aħna nagħmlu hekk, Allura bekk niżguraw illi il-kummerċ leġittimu li jirrappreżenta l maġġoranza ta' trasportazzjoni internazzjonali tassew jisjamela impatt fuq il-katin ta' provista. Palissa, hemm bżonn kbir għan negozji tagħna fl-importazzjonijiet u fl-esportazzjonijiet illi dan is-servizz jiġi offrut mod faċli ħafna. U allura aħna x'nistgħu nagħmlu bħala aġenziji ta' ġar bl-Inglis carriers. Aħna natu informazzjoni dwar ksur tal-IPR meta aħna niġu mitluba nagħmlu hekk midwana kif ukoll minn awtoritajiet oħra ta' regolamentazzjoni u ta' forzar u dan skont liġijiet applikabbli. Pereżempju, attivitajiet bħal waqfu e, trasport bil-bahar, jew aħna għamlu kontrolli fuq min qed jibgħat, jew nibatu l-informazzjoni u dana fuq talba tal-awtorità kompetenti aħna namlu hekk għaliex aħna m'aħniex esperti fuq il-trasportazzjoni bil-baħar tal-IPR. Aħna namlu il nihdu ħsieb il-moviment tal-prodott. Ovvjament, irridu wkoll nihdu ħsieb is-sigurtà ta' avjazzjoni, ġifiri biex inħarsu eh, l-ajruplan, il-vettura tal-ajru illi jittrasporta il-prodotti kif ukoll irridu nħarsu ovvjament il-ħaddiema fuq dawn l aeroplani X'ma nistgħux nagħmlu sta? Aħna kif edna maħniex esperti, għamilt 16 sena fidwana. dwana jiena rajt ħafna ħafna tipi ta' trasportazzjonijiet iżda validazzjoni u konformità jew mal-IPR u anki fejn nitkellmu dwar il-negozju tagħna, aħna ma nistgħux ngħidu li aħna kwalifikati li niddeterminaw eh, dan it-tip ta' trasportazzjoni x'inhi essenzjalment. Determinazzjoni tal-status ta' prodotti għal dak li nxaqsam il-liġijiet tal-protezzjoni tal-proprjetajiet intellettwali mhijiex xi ħaġa illi għandha ssir mill-ħaddiema tagħna Iżda jdu jsiru minn dawk li ma kompetenti biex iwettqu tali kompeti komplessi bħal pereżempju rappreżentanti tal-detenturi tad-drittijiet jew l-awtoritajiet tad dwana. Il-proposta tal kummissjoni għall informazzjoni ta' dwana ta' IPR isemmi kun se iżda ma jagħtix definizzjoni ta' dawn. Issa din hija essenzjali mill-perspettiva tagħna għaliex hemm ħafna tipi u ħafna referenzi differenti fil-liġijiet differenti li għandna. Kunsinni żgħar huma msemmija fil-komunikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea iżda m'hemmx definizzjoni ġenerika ta' kunsinna żgħira, m'hemmx definizzjoni wkoll lanqas fil-Modernized Customs Code u lanqas fil dispozizjonijiet ta' implementazzjoni tagħha. U allura xorta waħda anki meta naslu għall-implementazzjoni ta' dispożizzjonijiet xorta waħda ma naslux għal definizzjoni. Il-kodiċi qed tgħid illi iva dawn huma kunsinni żgħar li ntbatu minn persuni privati lejn persuni privati. Dawk essenzjalment huma rigali, ġifieri għandna referenza għal paketti żgħar. Issa, leġislazzjoni tat taxxa dwar il- dawn ir-rigali u kol għanda definizjoni taħħa, tirreferi għadawn il konsin zar bħala eh, persuni privati li l-persuni privati oħra fi stat membru. Allura, minn perspettiva pratika, maħniċa din il-limitaw il-numru ta' pakketti li staw jitwaslu fl-istess trasportazzjoni minn mettenti għal min se jirċivi il-pakket. ħafna drabi, meta nitkellmu mal-Komissjoni, ma' Taxid, ma' DG Move, DG Home. Meta aħna nitkellmu dwar kun sinna waħda żgħira, għandi diffikultà eh, b'din il-ħaġa għaliex naħseb minn perspettiva ta' kumpanija aħna minna distribuzzjoni tal-iPad. Ma tistax tajt illi dik hija kun sinna żgħira. Huwa essenzjali li konna lura definizzjoni ċara ta' din il-kelma. Jiena tal-aħħar kont flaqa li bħala suġġett kellu fil faddin l-idea ta' kunsinni żgħar. Forsi mhux fl-istess kuntest bħal dak użat għall-IPR. Iżda, il laqgħa ġi tal-konklużjoni li t terminu jrid eh, jinbidel għal konsinni ta' valur baxx għaliex kunsinni żgħar eh, dawn ma xi ħaġa li possibbli nsibu definizzjoni jom Aħna se nkomplu nikkooperaw bisħieħ mal-Aġenziji ta' Nfurzar u nirringrazzjawkom għal din l-opportunità li nispjegaw il-pożizzjoni tagħna fuq din il-kwestjoni importanti. Grazzi ħafna Kate u grazzi u kol tal-li inti mod karatteristiku ħafna kont ċar dwar dan il-punt, bekk għandi l-opportunità illi nindirizza xi mistoqsijiet li indirizzajt Aħna minna ħatana għanna eh, tim b'saħħtu ħafna mill-Kommissjoni eh, ma illi ħadmu bil-rib fuq din il-kwistjoni. U għalek naħseb nistaw niġu lura għal mistoqsijiet tijak u anki forsi jikkommentaw l-Kommissjoni dwar din il-proposta. Tajjeb, mela, Naddu għall aħħar kellim issa f'dan ir-round nilqa hawnhekk għal smih tagħna eh, Keith Costello, Viċi Direttur tad-Direttorat tal-qasam ta' sisa u dwana tar renju Unit intom dejjem kontu kontra appoġġ għall azzjonijiet tagħna u bekk nistiden lilkom biex tagħti issa l-perspettiva tagħkom. Kevin Costello, kjoġbok. Thank you, Mr. Chairman. Grazie, President. Grazie ta' din l-opportunità biex nindirizza l-Komitat fuq l-impatt fuq tal-konsumatur fuq dan din il-kunsenji ta' kunsenji żgħar. Ħan nipprova nkopri kollox fil-qosor. Smajna ħafna tiġa dwar il-merkanzija żgħira u taraw li eh, fl-ewwel slide tiegħi qed nitkellem dwar id-definizzjoni ta' din il-kelma small żgħira. Naħsbu illi hemm rekwiżit għal xi definizzjoni xi tfisser hawnhekk daqs żgħir jew valur żgħir, daqs żgħir, pis żgħir jew qegħdin nitkellmu dwar eh, negozji jew individwi privati jew inkella xi taħlita tagħhom kollha, ġifieri aħna nixtiequ illi f'dan ir-regolament ikun hemm definizzjoni ta' xi tfisser din il-kelma small consignment anke jekk mhux fid-dettall. Dan ir-regolament għandu jagħmel eh, Eh, inizzel din il-kriterja u koll, eh, jekk ux nitkelmu dwar il-privat, il-kummerċali, numru ta', ta oġġetti fil-merkanzija. Nistaw nużaw kriterji u il-regolament għazbis qed indirizza il-kriterji. Punti ieħor dwar kunsenji żar huwa il-ħtieġa li nibilanċaw il-tħassib tal-sidin ta' drittijiet, ta' dwani u tal dawkollan kollha involuti u interessati eh, anka fi rigward tal-kummerċ parallel u kol emmek eh, emson eh, ta' ta' definizzjoni aħna u kol ma nishtuqux ninterferixxu eh, fil-possibilità li konsumatur jagħmel għażla ta' dak li jrid jixri billi ifittex l-aħjar prezz u ma nasbux li huwa rwol ta' dwani illi E, e, joqodu jitlu f'dan f'din il-ħaġa ġifiri f'dawn l-arranġamenti kontrattuali ta' dan ta' dan it-tip ta' xiri għana nifukaw biss fuq li prodotti falsifikati. Kenna xi statistika eh, mill-kollega u jiena ħan nibqaddej eh, għax eh, naħseb illi bħala volum ta' każijiet eh, traffiku postali u eh, trasport Eh, fil-fat e, jirrapprezentaw 51.000 każijiet ta' ksur, 64 fil-100 tal-każijiet kollha ta' ksur tal-IPR fil-Unjoni Ewropea. Ma punt ieħor importanti huwa bħala numru ta' oġġetti. Dawn huma biss 5% tal-oġġetti li kienu qegħdin jirrappreżentaw ksur, ġifieri kif qal il-kollega Meta wieħed is il-teddita għal negozji fl-Ewropa huma dawk l-importazzjonijiet li jkunu kbar ħafna. Jiġifieri l-importazzjoni żgħira ta' oġġett jew tnejn fil-posta eh, jista joħlo ħafna xogħol żejjed u sproporzjonata fil-rigward tal-prodotti li jinbatu bil-posta hemm mbagħad perikli ta' prodotti li għandhom xaqsmu mal-saħħa tal-bniedem bħal prodotti bħal kremi li wieħed juża fuq il-ġisem. Edin u koll eh, naraw kunsenji fil-bagalji tal-vjaġġaturi eh, eh, ħafna drabi għatitlu prodotti folots b'dan il-mezz u koll. Eh, ġifiri eh, eh, kunem dawn il-tabelli folozza biex ma jkunx hemm dawn il-kontrolli fuq l-IPRs meta dawn jiġu meta jkun hemm din l-importazzjoni bil-balka kunsenji żgħar mhumiex problema żgħira, hemm bżonn ta' ħafna riżorsi fid-dwani biex nipproċessaw dawn l-affarijiet u uh, anka minħabba l-proċeduri li għandhom ikunu streamlined biex uh, anka ma jkunx hemm piżijiet uh, żejda fuq il-dwana anka per eżempju drittijiet li kunem smih qabel detenzjoni, eh, unek irridu naraw lejn min kienu indirizzati l-oġġetti u Dan kollu jista iwassal għal eh, spazji kbar eh, fil-imħazen li jkunu mimlija b'dawn il-prodotti folots. Hemm ħafna burokrazija involuta anka eh, fil-rigward ta' dokumenti biex wieħed jitraċċa eżatti jaraf eżatti min huma involuti. Dan ma jfissirx li ħajkun hemm anqas beħ fuq l-internet u għalhekk irdu naraw kif se trattaw din il-problema. Il-problema mela kifet hija il-volumi kbar li jem ta' prodotti li għandhom valur żgħir anka fil rigward ta' sidin ta' drittijiet u fil-responsabilta li dawn li l-essi iġorru kif rajna fil rigward tal-oġġetti mbawta bil-posta meta jkun hemm xi kustjoni min ikun qed jir Eh, eh, jirċievi l-affarijiet ħafna drabi jinsit l-affarijiet mhumiex folot u s-sidin ta' drittijiet ma jkunux iridu jitlu fil-kustjoni. Iġifiri, aħna ħafna drabi eh, nkunu qed inserħu fuq min qed jimporta eh, l-affarijiet eh, meta dan importatur ma jkunx qiegħed eh, jilmenta dwar il-ħtif tal-prodotti. Dan dawn l-affarijiet jinvolvu il-organizzazzjonijiet kriminali u koll ġifiri li wieħed ikun barra mill-Unjoni Ewropea u jesporta lej l-Unjoni Ewropea ifisser li dan ikun espożizzjoni aktar sikura. L-Unjoni Ewropea hija mira għal dawn it-tipi ta' organizzazzjonijiet ġizu niksbu bilanċ bejn il-ħtiġijiet tal-ċittadini Ewropej u n negozji fl-Unjoni Ewropea. Il-proposta tal komissjoni biex niġildu kontra li falsifikarja proċedura speċjali li tagħmel aktar faċli għadwana biex taġixxi imma fl-istess waqt irridu nkunu ċari u naħseb kif qalu il-kollegi li huwa s-sit ta' drittijiet li jrid jiddeċiedi li l-prodott huwa ffalsifikat u fl-applikazzjoni tagħhom jekk dan ikun jixtri jagħmel din l-applikazzjoni anka eh, l-applikazzjoni japplika eh, proċeduri fil rigward ta' kunsen jeżar daw eh, dan kollu jrid juri biċ-ċar eżatt x'inhuwa r-rwol tal-dwana. tal dwana Eh, per eżempju, il-sit ta' dritt jista per eżempju jagħti informazzjoni li l-prodott tiegħu żgur mhux se jkun prodott fiċ-Ċina, allura aħna nkunu nafu li jekk ġej miċ-Ċina mela huwa fals. Imma anke f'dan ir-rigward mhux kull prodott li ġej miċ-Ċina fil-verità ikun fals. Hemm ukoll id-dritt li wieħed ikollu smigħ, aħna imħasbin dwar l-edressi li kollu żewġ drittijiet eh, illi jinstema l importaturi ġifiri qabel ma nħdu l-azzjoni wanka wara għanna tħassib ukoll dwar il-pis ta' l spejjes ġifiri li dan inqasam tajjeb eh, bejn minn ħala 16 u min għandu id-dritt minn huwa s-sit ta' dritt U e, nħossu illi dan e, u kol jistaj wasal għal piżijiet zejda fuq l-autoritajiet tal-dwana, specialment meta daw ikunu jridu jaħznu u ija irdu il-prodotti folots. Nixtiqu u kol nejdu li naqblu ma dak li ntqal dwar l-informazzjoni, il-detenturi tal- Eh, drittijiet għandhom bżonn iva l-informazzjoni bekk nkunu qegħdin irdu kunsenji żgħar fi proċedura sempliċi għandu jkollna il-flessibilità li aħna nagħtu l-informazzjoni lil sit ta' dritt biex ikun jaf kemm kbira il-problema anke jekk ma jkunx ritwazzjoni għal kull każ illi seħa imma forsi l-informazzjoni tippermettilu li dan ikun jista' jitraċċa il-persuni li qed jibatu l-affarijiet affarijiet f'din il-katina ta' trasport. Umbat għanna il-bagalji um, tal-vjaġġaturi u uh, it-ħassib marbuta ma' dan. Per eżempju, tħassib dwar il-wieħed jaħtaf il-prodotti fil-bagalji tal-vjaġġaturi għax hawnhekk hemm anqas riskju minħabba li wieħed irid jidħol fi spejjeż biex joqgħod isifer biex iddaħħal dawn il-prodotti. E, nafu illi wieħed irid jiġġieled kontra e, l-importazzjoni ta' prodotti żgħar b'valur kbir bħal pereżempju il-ġojjelli. l ġojjelli Eh, li iridu nkunu ċerti li aħna eh, jekk ħanaġixxu f'dan ir-rigward inkunu qegħdin eh, namlu dan biex inwaqfu dawn l-operazzjonijiet tal-falsifikar ħani għaf għawnek u bist ftit l-10 minuti. But it was extremely interesting. Grazzi Iva, din kienet u koll prezentazzjoni interessanti ħafna u naħseb ħafna ukoll ma ħadsibniex illi forsi il-bagalji żgħir ukoll tal-passiġġieri jista' wkoll iġorru b'xi mod dawn il-prodotti falsifikati. Tajjeb, issa nistieden il-membri biex jagħmlu l-interventi tagħhom. is signora Head ukoll tixtieq tagħmel intervent u forsi r-rapporter tagħna wkoll jixtieq jagħmel intervent. Issa nisimgħu l honorable Correa de Campos l-ewwel nett. Grazzi ħafna. Grazzi għall-opportunità illi namlu dan l-iskambju ta' femijiet biex nanalizzaw il-kwistjonijiet ewlenin. It-ħassib tiegħi jiffoka l-aktar. Anzi, huwa appoġġat minn dak illi smajna fil lewer round ta' esperti, il definizzjoni wkoll ta' kunsin nizar. Din hija problema, problema inevitabbli għaliex irridu nanalizzaw mill-qrib dan il-konċett issa dwar il-irda tal-prodotti jew inkella il-dritt illi dawn il-konsinni żgħar jinqerdu. Jiena inkwetat illi forsi qegħdin nifirxu wis l-azzjoni iżda fl-istess waqt E, situazzjoni hija għawis biex tassew kun affettivi. Nafu illi situazzjoni hija limitata ħafna fejn jidħol il-kummerċ elettroniku, per eżempju, għalkemm is-sitwazzjoni hija wisa wis meta nitlu fil-prodotti farmaceutiċi. Unik edin irreferu għal skambju ta' servizzi fiħdan l-Unjoni Ewropea, iżda jista' jkun hemm ukoll kummerċ elettroniku fejn ikun hemm ovvjament prodotti importati. Jista' jkollok impertaturi jew provvisti diretti ta' konsinni żgħar fih dan l-Unjoni. U allura aħna affettwati. Issa, jiena naf illi se jkun hemm tielet sessjoni illi se tanalizza prodotti ġeneriċi jiena sfortunatament mhux se nkun nista' nipparteċipa bid-dibattitu, iżda jiena naħseb illi din se tkun il-kwistjoni l-aktar sensittiva u antipatika. Jiena nixtieq inkun naf għalfejn jekk qed nifhem sewwa illi hemm ukoll ħafna arresti fil-Ġermanja fl-2010 fil-fatt in-numri telaw sew. X'inhi raġuni? X'tipi ta' prodotti ġew konfiskati. Nissuspetti li ħafna minn dawn il-prodotti kienu medicinali. Iżda forsi intom tistgħu titfgħu aktar dawl fuq din is-sitwazzjoni. Kollox ma kollox li għanna hawnhekk hija leġislazzjoni li dejjem se tinvolvi xi paradossi. Għaliex? Aħna nixtiequ illi konna xibka, xibka effettiva iżda biex nagħmlu hekk eh, se jkunu wkoll qed nagħmlu ħsara l-kummerċ elettroniku. U allura jekk ix-xibka hija wisa wis, allura se jkun hemm numru ta' prodotti illi mhumiex sejġu koperti kif suppost. per eżempju prodotti farmaceutiċi. U allura forsi jekk nistgħu nemendaw artiklu 24 u artikli rilevanti biex eh, bekk aħna nkun nistgħu niddefinixxu aktar id-definizzjonijiet li qed nużaw għaliex jekk m'għandux attenti allura il-leġiżlazzjoni li nixtiequ napoġġaw eh, jista' jkollha effetti perversi. Grazzi ħafna. Signora Head issa li hija x-Shadow Rapporter tal-SND għal din il-proposta. Grazzi ħafna. Jiena eh, m'għandix interpretazzjoni lejn mill-Iżvediż iżda lejn l-Svediż, iżda nista' nitkellem bl-Svediż. perspettiva tal-konsumatur hija importanti ħafna li hija dalodu fil-fatt kellna diskussjoni fit-tul dwar konsumaturi vulnerabbli. Dawn huma wkoll importanti f'dan il-kuntest, ġviri tfal, persuni morda u prodotti bħal ġugarelli, mediċini, prodotti tal-ikel, dawn jistaw ukoll ikunu eh, ta' periklu għas-saħħa ta' dawn il-persuni. Jiena kelli l-privileġġ li mmur Xangaj fl-2008 u jiena emmek zort l-awtorità ta' dwana, il-President ukoll kien prezenti f'din il-missjoni lejn Xangaj din kienet ġjara interessanti ħafna. Kif nistaw naħma pajjiżi terzi sabiex nwaqfu dawn il-prodotti mill jitlu fl-Unjoni Ewropea u kif se nittrattaw eh, dawn eh, il-parti pajjiżi ta' oriġini irridu naw ikon aktar kooperazzjoni, aktar skambju ta' informazzjoni biex inwaqfu l-produzzjoni tal-prodotti u anki eh, biex ma naslux għal din l-importazzjoni. Issa, mistoqsija l-Kommissjoni Pero forsi xaħatiħor jista' jwieġeb il-mistoqsija li sensaqsi wara kollox, id-definizzjonijiet. Bħalissa m'għandniex definizzjonijiet. Eżempju, xirdu nfissru prodotti illi jistgħu jinqerdu faċilment. Xirdu nfissru b'dana kollu jew kunsinni żgħar mistoqsija dwar din id-definizzjoni. Il-Kommissjoni għada ma suġġerix definizzjoni dwar din il-ħaġa, intom edin tajdu illi ikun hemm qatt delegat sabiex dana kollu jiġi determinat. Mhux aħjar eh, naffrontaw din is-sitwazzjoni fir-regolament fih innifsu. Grazzi ħafna. Tajjeb, grazzi ħafna Konsen daħal il-Kommissjoni lejn l-aħħar għaliex forsi kelli ma jsekolla xi perspettivi dwar eh, dan il-punt. Għaliex ovvjament dakin dik kustjoni smajna aktar kmini. Għanna aktar kollegi li xtiqjam l interventi jekk le għallu nista' dan il-kellima biex kommentaw fuq dak li huma semaw u anki ovvjament eh, preferenza għal prezentazzjoni tagħhom. Is-Sur Costello, Sur Von, eh, Signora Lej, mbagħad. Mela, jekk joġobkom, xi tweġibiet minna naħa tagħkom, is-Sur Costello l-ewwel jekk joġbok. Uh, thank you, yes, I agree with the... Uh, Grazie ħafna, Iva, naqbel mal-kellima ta' qabel, Iva, id-dwana fil-pajjiżna jagħmel prioritizzazzjoni ta' prodotti li jistgħu jikkawżaw eh, ħsara lil persuni. Ovvjament, naraw li ħafna minn dana kollu jiddependi fuq riski oħra bħalissa ta' eh, mhux inkluż fil-statistika, iżda naraw ħafna pereżempju falsifikar ta' tabak miċ-Ċina u dana jiġi wkoll ikkonfiska taħt il-liġi ta' sisa u mhux ta' falsifikar. Hawnhekk qegħdin nifukaw fuq allura il- traffiku illeċitu miċ-Ċina u allura hemmhekk bat insibu dawn il-prodotti ta' tabak falsifikati u allura fejn wieħed imur imbagħad ifittex u minflok isib Eh, ħwejjeġ jew żraben falsifikati. Allura wieħed ma jistax sempliċement jalaq kollox u jerġa' jibatom. Irridu nidu azzjoni meta nsibhom dawn il-prodotti falsifikati u allura eh, iva forsi eh, aħna qed sitwazzjoni fejn li kieku maħniex qegħdin ifittxu tabak falsifikat miċ-Ċina ma nkunx tinsibu prodotti oħrajn. Issa, kontrolli fil-frontieri, meta rridu nittrattaw u kol il-problemi iżar, ġifiri, konsinni iżar, konsumaturi privati. Il-kontrolli fil-frontieri jistaw ikunu mezz mux sodisfaċenti kif nindirizzaw il-problemi, għal ġidin naħdmu mal autoritajiet ċiniżi u ġurisdizzazzjoni oħra biex nimwaqfu l-problemi hemmhekk mbagħad naħdmu ma' dawk li operaw is-swieq fuq l-internet biex niżguraw il prodotti ma jiġux reklamati u mbagħad irridu nedukaw il-konsumaturi ukoll. Għanna pjantazzjoni ma' ċina biex nindirizzaw din il-problema u ħafna minn dan ix-xogħol għaddej bħalissa, ġifieri maħniex qegħdin niffukaw biss fuq il-kontrolli fil-frontieri mod iżolat. Grazzi ħafna. Is-Sur se issa jogħġbok. Grazzi ħafna. Ma tantx għandi kummentina minna għaj fis-sens illi referenza ta' professor De Campos dwar din xibka limitata hija waħda li ovvjament tinkwetana għaliex eh, jina nappoġġa il-fatt illi dwana jtikollhom ir-riżors adattat biex jitrattaw din il-kwistjoni għaliex fl-istati membri kollha l-ikbar kwistjoni li niltaqgħu magħha hija li id-dwana mhux neċessarjament għandhom ir-riżorsi biex jitrattaw il-kobor ta' din il-problema u minn perspettiva tan negozju aħna nagħmlu dak li nistgħu kif edna ma nistgħux nidentifikaw li ma huma eh, il-prodotti e, li huma falsifikati mill-aspett IPR, iżda li nistgħu nagħmlu huwa illi mekkaħna nsiru nafu illi hemm e, spedizzjoni ta' tali prodotti aħna nwaqfuhom għaliex l-aħħar ħaġa li rridu aħna hija li il-proċess tagħna ta' negozju jitwaqaf u nista' ngħidilkom li hemm stati membri fejn hemm numru eh, kbir ħafna ta' pakketti illi nżammu eh, u allura dik hija l-aħħar ħaġa li rridu. Allora, jek ikonna rizorsi adattati biex nittrattaw din is-sitwazzjoni u morru lura għal pajjiżi t-oriġini u morru lura lejn il-gvernijiet u nittrattaw dawn il-problemi hemmhekk, allura ovvjament il-proċess isir aktar u aktar effiċjenti. Grazzi ħafna naħseb il inti qed tisten qed titkellem minn esperjenza prattika minn din il-ħaġa u naħseb ukoll illi forsi aħna ma sistawx nittrattaw il-rizorsi għaliex dana sta għall awtoritajiet tal sati membri biex jittrattaw din il-problema. Huma ovvjament għandhom eh, pressjoni kbira fejn jitlu il-rizorsi speċjalment fi situazzjoni attwali. Kellim li miss signora Laj jekk joġbok. Grazzi. Abbażi ta' dawn il-kummenti kollha jiena qed nifhem li hemm xi problemi mal-kunċetti, ġifieri kif dawn jistgħu jinqerdu faċilment kun senni żgħar dawn huma problemi ta' kunċetti. Meta aħna bdejna il-konsultazzjoni dwar wieħed tlieta tminja tlieta aħna għedna li tkun hemm linji gwida dwar dawn il-konċetti u forsi nispiraw roħna eh, minn u nżommu f'moħħna li nitkellmu dwar kunsini postali li nitu definizzjonijiet li l-Unjoni Universali tal-Posta jużaw u għandhom konċetti dwar x'inija ittra eh, li tintbat madwar id-dinja, x'inija kunsinna żgħira, pakket zaħir, kwistjoni ta' toqol, ta' kif il-prodott jiġi pakkettat u mandom diversi kunċetti forsi nistgħu nispiraw ruħna minn dana kollu. Ovvjament dan ma jistgħux jiġu trasposti eh, direttament, per pereżempju il-toqol eh, tal-pakket huwa determinanti. Pereżempju meta jkollok container, wieħed għedri titħol fil-container, irid jagħmel t tiftixa u mbagħad jkollok il-kunsinna żgħira, jkollok eh, bat ġviri kolok ħafna kunsinni li jkunu u bat format zaħir ħafna. Allura, nistaw nittu ispirazzjoni minn eh, dawn il-konċetti tal-Unjoni Postali. Issa, il konċetta ta' prodotti li jistaw jinqerdu faċilment, easily destroyed l-Inglis. Ġviri jiġifieri dana ma jfessirx illi edin nitlu fi spejjes addizzjonali. Tkellimna dwar il-tabakki falsifikat. Irridu nifmu illi wieħed ma jistax jaqbad sempliċement jeqret it-tabakku eh, għaliex wieħed irid jaqattaw it-tabak, irid jara li da ma ma jaqbadx eh, u l-istess ħaġa l-alkohol fil-fliexken. Dana irrit jidħol ġo tan kbir, unbat dana irrit b'xi mod eh, nitnuħ, unbat eh, neħtieġu ċertu materjal partikolari biex nittrattaw. Allora hemm differenza bejn li t għatta xiftit boros, jew inkella ikollok ammont enormi ta' prodotti li rtiġu evakuati fil-waqt li nirrispettaw dispożizzjonijiet ambientali, ekoloġiċi u regolamentazzjonijiet simili. U rridu nkunu nafu wkoll x'inhuwa x-xogħol ta' kuljum tal-uffiċjali ta' dwana tana x'inhi l-esperjenza tagħhom u abbażi ta' dana kollu ikonna linji gwida li sew meċxuna. Issa, il-prodotti li jiġu konfiskati, primarjament qed nitkellmu dwar eh, prodotti elettroniċi, sigaretti u l-ħwejjeġ, dawk huma l-elementi ewleni li naqdu grazzi. Good, well, thank you. Grazie ħafna. Issa ħanaddu għall-aħħar sezzjoni Baqa kellima fil-fat qabel ma naddu għal ħar sezzjoni. Grazie ħafna. Kien hemm eh, mistoqsija indirizzata l-Ġermanja u ħan għal din il-mistoqsija kienet dwar it-tipi ta' konsenji li waslu għal dawn iż-żidiet fl-2010 u staqsawna kon xi nitkellmu dwar il medicinali Le, ma kienux eh, medicinali. 540 eh, kaxxa kienu eħe medicinali fl-2010 aħna kena u koll prodotti ta' ta' animali ħajjin u Eh, eh, il-problema i li għaw ah, min jgħat jixtri u jafx qed jixtri minn fuq l-internet. Aħna edin fil-fat naħdmu anka mal l-industrija tal-farmaceutika biex eh, nitrattaw din il-kustjoni imma li jiġri huwa illi għaw ah, konsumaturi l les jihdu riskju minħabba li dawn il-prodotti fuq l-internet huma irħasa. Eh, aħna eh, li ġara fl-2010 eh, kien illi kienet is-sena tal-tazza tad-dinja tal-futbol u għalhekk kien hemm ħafna prodotti falsifikati, ġifieri t-shirts u affarijiet oħra li jinxtraw mill-fans, mill-supporters. U dawn kienu għedin jiġu ordnati minn fuq l-internet, kienu ħafna drabi fit tlet u eh, kienu għedin jiġu ordnati fuq l-internet Grazie ħafna jiet il-president. Eh, kien spiegazzjoni eh, sempliċi tijak. Dis-sena sena dela jkun għaw l-Olimpjadi forsi ħatkunu imħabtin terġaw u koll, kull meta jkun hemm xi avveniment sportiv iwassal għal dawn it-tip ta' attivitajiet. Issa ħanaddu għall-aħħar parti eh, aspetti ieħor li huwa ta' interess kbir u għandu x'aqsam mal-prodotti li jkunu fi u għan narba kelliema li nixtieqhom iżommu mal-ħin tagħhom. Eh, sfortunatament, eh, is-sur Bertram li huwa direttur ġenerali tal-FPIA ma setax jiġi imma Hugh eh, Pulling eh, li hija hawnhekk prezenti, sur Polingi li ħajoħodlu postu u ħajitkellem minħanti il-mikrofonu u nitolbu ma jiskadix l-10 minuti. Grazzi ħafna jgħid il-kelli ma ħanamel kull sforz biex unixi għal darbohra eh, nandilkom l-iskużi tal-sur Bertram ma setax jieġi jina il-viċi chairman eh, tal-EFPS ġifiri eh, għandi naqra background u kol f'dan ir-rigward. Kifet inti dinja federazzjoni li tarrapprezenta l-industrija farmaceutika innovativa 30 kumpanija, 37 kumpaniji ewlenin u dawn jirrapprezentawn aktar minn 30.000 posta xogħol fl-Ewropa. Nixtieq uh, nitkellem dwar prodotti fit transit u meċi xi kummenti fuq il-punti l-oħra li tqajmu anke waqt id-dibattitu illi kellna. Um, aħna ipprovajna li naħdmu eh, eh, niġildu kontra din it-tip ta' medicina falsifikata ma jkollhomx eh, ingredienti attivi u ħafna drabi jkollhom anka elementi ta' kontaminazzjoni rajna illi fl-Ewropa kien hemm anka situazzjonijiet fejn kien hemm teddita saħħa tal-pazjenti u anka imwiet f'ċertu każijiet il- um, il-teddita eh, hija waħda ta' tħassib il-WHO jasbu illi terz mill-medicinali fil-pajjiż qed jiżviluppaw jistgħu jkunu falsifikati u l-maġġoranza ta' dawn ma jiġux nefatturati fuq livell lokali ma jiġu importati u qed naraw illi l-Ewropa minħabba l-pożizzjoni ġeografika tagħha fl-Ewropa saret ħabb għal trasport ta' dawn it-tip ta' prodotti fil-airport ta' Bruxelles fejn inqabdu eh, medicinali kontra il-malarja dawn ma kellhomx l-ingredient attiv u dan fisser illi persuni li qegħdin jirċivu xi medikazzjoni fl-Afrika mhux qed ikunu eh, trattati u għalhekk jistgħu imutu u it-ħasib tagħna huwa illi dan iwassal ukoll reżistenza mill-mikrobu tal-malarja u eh, joħloq reżistenza fil-mikrobu fil mikrobu Eh, l-istess pan malġara flanti eh, biotiċi u eh, medicinali oħra kontra infezzjonijiet, ġifiri għaw kas li serju li jurina li aħna għanna nerfaw ir-responsabilità tagħna biex niġġieldu kontra dawn il-prodotti falsifikati fl-Ewropa u huwa għalhekk bitħassib huwa bitħassib illi aħna rajna li l il-proposta tal-Komissjoni mhux qiegħda tagħmel mux ehm, għataħu passi serji biex wieħed iġielet din il-kustjoni li għandha xtaqsam ħafna ma' s-saxħa tal-mosigurta tal-Unju. Għahna nħossu li il-konsenji li jkunu fi tranzitu għandhom jiġu iċċekjati biex naraw jekk għandhomx prodotti iffalsifikati fihom. Naf li kustjoni waħda kontroversjali eh, u eh, fil-2008 kien hemm anka kussjoni fejn nżammu affarijiet li fil fat kienu ma kienux folot dan ħolo problemi u eh, jina nishtiq eh, nejt eh, li ovvjament Min-naħa tagħna aħna żgur li m'għandniex interess uh, il nżommu prodotti li ma jkunux folots fl-2009 aħna minna stqarrija eh, biex nuru il-pożizzjoni tagħna l-każijiet li saħħu kienu biss eh, każijiet limitati li saħħu fl-aħħar tal-2008 u fil-bidu tal-2009 u dan it-tasib eh, eh, kien minħabba id-dewmin illi kienem minħabba li kienem bżon li jisiru iċċekjar imbat il-prodotti indbatu fit itom. jiena xtaqt namela ċara li hemm distinzjoni bejn il-ħtiġa li wieħed jagħmel dawn iċ-checks u hemm eh, distinzjoni bej il-prodotti u mbagħad li jridu jiġu sekwestrati. U aħna ma lebda interess li noqogħdu nżommu prodotti li jkunu leġittimi. Nixtieq nagħmel kummenti wkoll fuq punti oħra li semmaw fid-dibattitu tal-lum. Kun sen jiżar, pereżempju, din eh, hija ta' interess u ta' tħassib għalina għax dawn fil-fatt fihom titħol jidħlu l-medicinali għax dawn huma żgħar eh, u jistgħu jkunu anke ta' valuru għoli u huwa għalhekk illi kif qalu kelliema oħra eh, hawnhekk wieħed jaf illi hemm ħafna spiżeriji folots fuq l-internet Rajna anka l-figuri ta' Texud, Digitexud illi uh, uraw li 68% tal-prodotti illi twafqu fil-kunsen jizar kienu medicinali u anka l-operazzjonijiet riċenti tal-Interpol uh, li kienu uh, fukati fil-Renju Unit eh, fihom inqabdu miljun uġġett fi tlettijiem maraw l-iskala tal-problema kemmi kbira anka fil-ħab tal-aeroport ta' Frankfurt kienu edin iwaqfu eh, bejn 30 u 50 envelop b'din il-medicina iffalsifikata. Ġifiri, il-ammonti huma gbar u għalek nappoġġaw proċedura illi tippermetti illi jisir sekwestru il-irda ta' dawn il-medicinali b'mod sempliċi u edin aħna nisħu għawek fuq l-impatt fuq is-saħħa tal-konsumatur mal eh, kuntat li kenna mal-dwani dawn starrow illi għandhom eh, numri gbar iġifiri bżonn illi eh, naqsu l-burokrazija fid-dokumenti għax għalunna li kultant joħodlok 45 minuta biex timla formula wahda, ġifiri simplifikazzjoni hija importanti ħafna. Mbagħad nixtieq ukoll nitkellem dwar il-sim tal-informazzjoni u issemma ukoll li wieħed jitratta il-source Eh, tal-problema u mhux biss is-sekwestru tal-prodotti li jaslu bil-baħar. Naħseb il-sim tal-informazzjoni huwa importanti ħafna speċjalment fir-rigward tal-kriminali jkunu qegħdin joperaw biex dawn nalqulhom l-ispiżeriji li għandhom online eh, anka eh, minħabba illi nafu illi fir riċerki li saru illi 62% tal-medicinali li inbijaw fuq uh, l-internet kienu fil-fat um, folots u 90% minnom kienu fil-fat medicina li suppost wieħed jakkwista permezz ta' riċetta tat-tabiba. Jiġifieri dawn ukoll tqasmu b'mod illegali għalhekk hemm bżonn aktar kooperazzjoni, kollaborazzjoni biex wieħed ikun jista' eh, eh, juhu passi kontra il-persuni involuti. Irridu eh, kol ukoll mal-intermedjarji, naqsmu l-informazzjoni magħhom u naħdmu magħhom biex inkunu nisaw nwaqfu id-baħir ta' din il-merkanzija u anka inwaqfu servizzi ta' ħlasijiet għal uh, dawn l-ispiżeriji online. Dan kollu għandu jiġi kopert mill-proposta nixtieq nikkonkludi u għal darbaħra ngħid illi il-prodotti fit transitu huma element kritiku li huwa nieqes mill-regolament kif qiegħed palissa u ir-ruwol u responsabilta li għandha l-Ewropa biex eh, niprevjenu li eh, din it-teddida tas saħħa tasal anka f'pajjiżi terzi għanna nieħdu il-passi neċessarji biex inħarsu l-pazjenti Ewropej u eh, rridu noqdu attenti u naraw għal aħna maħniex lesti li nieħdu l-istess passi biex inħarsu anka pazjenti barra mill-Unjoni Ewropeja. Rridu Għalek naraw kif għan indirizzaw dan it-ħul ta' dawn il-medicinali fl-ispizzeriji online naqsmu iġifiri l-informazzjoni fuq l-operaturi u naqsmu l-informazzjoni mal-intermedjarji biex bekk inkunu nistaw nitrattaw din it-teddida. Jina ħattezat il-ħin illi suppost kellini hu għalek nirringrazzja. Grazzi ħafna. Grazzi tassew. Inti tkellem dwar kwistjonijiet importanti immens. Ser nibqaw fiħda l-industrija tal-farmaceutika għanna il-kellim li mis l-onorevoli Lidja Malo li hija senior manager tal-affarijiet tal-gvern. U affarijiet marbuta mal-kummerċ. Nadilek il-kelma għal 10 minuti. Se nirringrazzja l-Kumitat Imko, il-President, tal-li stidinni u tani l-opportunità li nitkellem fisem l-industrija tiegħi jiena nirrappreżenta l-industrija tal-farmaceutika 34 pajjiżi Ewropej u aħna nipproduċu nofs il-medicina tal-Unjoni Ewropea valur ta' 18%. Aħna kalkulajna li staw niġġeneraw 30 biljun euro fis-sena fi 27 stat membru. Aħna wkoll kalkulajna illi nimpjegaw 150.000 persuna. Aħna wieħed mill-iktar setturi kompetittivi bħalissa fiħdan l-Unjoni Ewropea meta l-privattiva tiskadi il-prezzijiet jistgħu jitnaqsu minn 30 sa 90% u jista' jkollok madwar 10 sa 30 kumpanija li jikkompetu għal prodott wieħed. Se nitkellem dwar ir-regolament il-ġdid propost mill-Kummissjoni Ewropea F'rigward ta' każijiet ta' detenzjoni ta' prodotti fit transitu ta' xifti ta' snin ilu, nixtieq ngħid li globalizzazzjoni tal-falsifikar u l-beħ fuq l-internet huma sfidi serji, problemi serji, para IGA aħna narfu li rwol importanti tal awtoritajiet doganali eh, fl-Istati membri wkoll tal kummissjoni Ewropea biex twaqqaf il mediċini falsifikati fil-frontieri tal-Unjoni Ewropea biex tissalvagwardja l-benessri tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea dan huwa qatt kriminali illi ipoġġi friskju il-ħajja tal-pazjenti u għalhekk huwa importanti li hemm nagħmlu differenza bejn il-mediċina ġenerika minn dik falsifikata. Il-mediċina ġenerika trid tkun f'konformità ma' rekwiżiti stretti il-medicina falsifikata huma prodotti folots illi mhumiex konformità ma' rekwiżiti u jimponu riskju fuq is-saħħa pubblika. Issa dwar il-kwistjoni tal-falsifikar. Minħabba din il-kwistjoni tal-falsifikar mifruxa il-medicina bona fide inżammet bizbal, ġiet miżmuma bizbal. Dan ġara f'bosta pajjiżi u ser nitkellem dwar wieħed mill-każijiet l-iktar magħrufa li ġara fil-Olanda. Dak li ġara kien illi kien hemm bosta shipments illi ġew miżmuma minn kumpaniji indjani u dawn kienu sejri l-Brazil, Kolombja u l-Peru. Il-prodotti li kienu fit transitu ġew kwalifikati bħal kiku kienu ġew prodotti fl-Olanda u minħabba li l-privativa kienet valida u ma ġew akkużati ta' ksur fil-privativa. Mbagħad il-mezzi ta' xandir tkellmu dwar dawn l-inċident illi qalu li l-mediċina kienet waħda falsifikata u dan ħolo konfużjoni sħiħa u kol ta' impressjoni ħażina tal-industrija tal-medicina ġenerika kien hemm ukoll inċident diplomatiku bejn l-Unjoni Ewropea, l indija u l-Brażil dak li ġara kien il-Kummissjoni Ewropea provat tindirizza din il-problema billi timponi, tipproponi regolament ġdid. U jien se nitkellem dwar dan ir-regolament u l-opinjoni tana dwaru. Slajd li misek jogħġbok. Il-kwistjoni ta' transitu qed tiġi indirizzata fil-premessa 17 tal-proposta il-ġdida. Dak illi aħna nifmu hawnhekk huwa illi id-dwana meta tkun qed tevalwa ksur ta' dritt tal-IP hija ser twaqqaf il-mediċina jekk il-medicina ser ikunu diretti għas-swieq tal-Unjoni Ewropea u din tapplika biss għal-medicina. Aħna dan appoġġaw imma naħsbu li mhuwiex ċar biżejjed, aħna nħossu il-lidwana mhux ser tkun tista' tiddetermina jekk ser ikunem hemm xi diverżjoni ta' dawn il-prodotti, kif ser ikunu jafu li dawn ser jaslu fis-suwi Ewropej? Eh, rridu xi linja gwidi, xi linji gwidi, xi emenda għal din il-premessa, xi artiklu u naħseb dan il-Parlament għandu jiddiskuti dan. Aħna bħala industrija qegħdin nipproponu illi din il dawn il-linji gwida jridu jingħataw hekk id-dwana trid tkun tista' tagħtiha lid destinatarju u tivverifika jekk il-medicina li ser tinżam għandix permess ta' marketing fil-pajis ta' tranzitu. Jekk dan mhux qed jiġri lanqas tkun fil-lista ta' sostituzzjoni tal-pajis dan ifisser illi mhux ser titpoġġa fis-suq f'dak l-istat u għalhekk m'hemmx biża illi din sejra tibda l-rotta tagħha. L-uffiċjal ta' dwana jista' jistaqsi l-kumpanija ġenerika għal itra fejn il-kumpanija ġenerika sejra tagħmel kompromess u tgħid illi dan ix-shipment m'għandux lan illi jispiċċa f'xi stat membri li jkollu transitu f'xi stat membru. Punt ieħor tar regolament Dan huwa dwar id-definizzjoni aħna napprezzaw id-differenzi li saru bejn ksur tal-privativa u incident ta' falsifikazzjoni. Hemm l-ksur tal-dritt tal-ajtu l-awtur, mbagħad prodott ifalsifikat u tielet kategorija illi aħna bħala produtturi ġeneriċi naqgħu taħta. Slajta qabelek jożbuk. Meta jkollok prodott illi fuq ikunom suspett illi dan qed jikser id-dritt tal-IP. Dan jaqbel mal dak li diġi kienet qed liġi kienet qed tippromovi b'mod internazzjonali. Mbagħad nispjegaw id-differenza il-kol nafu il-handback fals Louis Vuitton qiegħed jikser it-trademark iżda il-ksur tal-privattivi mhumiex daqshekk ċari, il-qorti tiddeċiedi dan jista' jieħu ħafna snin. Huwa proċessi komplikat u għalhekk huwa importanti illi l-allegazzjoni ta' ksur ta' privattivi ma nħawduhomx ma' prodotti falsifikati jew piratati. Issa dan kif għanna naqduh mal-saħħa tal-konsumatur. Meta jkun hemm ksur ta' drittijiet tal-IP din tikkorrispondi għal ksur ta' trademark u għalhekk din hija kwistjoni ta' saħħa pubbliku. Qed nitkellmu dwar spiżeriji illegali il-katina tal-spizzerija illegali m'hemmx trasparenzi, m'hemmx garanzija tal-kontroll tal-kwalità tal-prodott u hemm riskju kbir għall konsumatur għaliex il-mediċina tista' forsi toqtol jew m'għandix ingredjenti attivi. Imbagħad għandna l ksur tal privattivju dan jiġri spiss fil-katina tal-provvista Għawnek mawx riskju, għalix, għalix il-medicini tagħna huma approvati permezz tal-autoritajiet regolatorji, l-effettività tiġi evalwata u aħna ngħaddu wkoll minn proċeduri ta' kon kwalità hemm trasparenza, hemm kompetizzjoni leġittima u hawnhekk nistgħu naraw illi jkun hemm tilwima kummerċjali fejn spiss aħna nistgħu nisfidaw privattiva li x'naħsbu li għadajfa jew mhijiex valida. Għalhekk biex niċċara l-affarijiet il-ksur potenzjali tal-privattivi li kopru bosta aspetti ta' prodotti farmaceutici hija kwistjoni eh, ta' pratika kummerċali u m'għandix implikazzjoni fuq saħta tal-konsumatur. U għalhekk biex nikkonkludi nixtieq ngħid li fil-proposta ta' regolament il-premessa 17 li ġiej ta' poġġa aħna naħsbu li dwana għandha bżonn ta' linji gwida biex tkun tista' tevalwa l-prodotti aħna nappoġġaw il-fatt li kien hemm differenzi fid-definizzjonijiet. Aħna naħsbu li huwa importanti wkoll illi d-detentur tal-prodott u destinatarju tal-prodotti jkollu dritt għasmieħ dan ma jinsabx fi regolament attwali u ma wkoll ikollhom komunikazzjoni li tgħidilhom illi l-prodott tagħhom ser jinżamm. Meta tittieħed din id-deċiżjoni ta' żamma huwa importanti illi din tiġi ikkomunikata fi żmien ġurnata xogħol l-detentur u l-destinatarju għaliex spiss fil-każijiet li kellna il-prodotti ġew mwafqa f'maħżen għal ġimatejn u l-sit il-prodotti ma kien jaf b'xejn għaliex ħadd ma qallu xejn. Aħna naħsbu illi samples il-kampjuni ma, jinżammux matul id-detenzjoni ma jieħdu ma jittieħdux kien hemm każijiet fej ittieħdu u kien hemm abbuż minnhom u għalhekk hemm bżonn ta' salvagwardji biex inħarsu il-kompetizzjoni leġittima. Fl-aħħar nett. Huwa importanti aħna nixtiequ li nitolbu illi l-mediċina tiġi konsidrata wkoll bħala eh, prodotti illi jistgħu jeħżinu ma jinżammux għal aktar minn tlettijiem għaliex aħna għandna katina li tista' tiġi mxekla. U fir-Renju Unit din ma tistax dawn ma jistgħux jitwaffqu għal aktar minn ħames per pereżempju u għalhekk il-ġlieda kontra il-falsifikar ma nistawx nużawa bħala skuża biex inżommu il-medicini ġeneriċi fi transitu u regolament il-ġdid ta' dwana jrid jiffoka fuq it-teddida reali tal-drittijiet tal-awtur u l-abbuż tal-drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Jiena nixtieq ngħid illi biex ma nikkompromettux l-aċċess għal mediċini ġeneriċi irridu nippruvaw nsibu bilanċ bejn id-drittijiet tal-detentur tal-privattiva u eh, id-detentur tal-drittijiet. Grazzi, u skużani tal-li domt. Grazzi ta' slajs tijak, jgħid president kienu ta' sewi kbir. Issa jinser nistieden l-Nil Nerman li huwa l-Viċi President tal-Federazzjoni tal-Industrija tal-Prodotti Sportivi Ewropej. Huwa wkoll Direttur Globali tal-IP għal Puma dal-axar smajna u koll dwar il-prodotti ta' lifestyle u naħseb li inti involut f'dawn il-aspetti kollha ta' dawn il-prodotti ta' lifestyle. Jina tik merba unek. Thank you very much, Mr. Chair. Grazie ħafna, President. Rapporter, President, jiena ta' sewa norat illi eh, Jiena nippreżenta il-preżentazzjoni tiegħi hawnhekk f'dan ismiħ pubbliku ma nasibx għandi għalfejn nispjega eh, il raġuni għalfejn dan ismiħ pubbliku huwa tant importanti l industrija tagħna għaliex din l-industrija hija fil-fatt eh, l-aktar waħda mill-quta minn dan il-fenomenu li qegħdin referu għalih illum Jiena hawnhekk jgħat fisem il-Fezi, il-Federazzjoni ta' Prodotti Sportivi u dana jiddefendi l-interessi ta' madwar 1800 eh, ditta fl-Ewropa u dana permezz ta' 11 l-Industrija Federazzjoni tal-Industrija li tistgħu taraw fis-slajd ta' wara u naraw li din l-industrija Ewropea mod indirett u dirett timpjega iktar minn 640.000 ħaddiema u għandha wkoll turnover ta' madwar 65 biljun euro. Ma nixtieqx nitkellem wis tagħna għaliex hawnhekk tistgħu taraw il-membri tagħna fuq l-slide Jiena nixtieq niddiskuti il-proposta tal-Kummissjoni dwar regolamentazzjoni reveduta dwar l-infurzar ta' dwana qabel ma nindirizzaw il-kwistjoni ta' prodotti fit-transitu jiena xtaqt nisħaq il-valutazzjoni tal-fezi dwar il-proposta tal-Kummissjoni l-ewwel nett. Fuq nota pożittiva, aħna napoġġaw bisħiħ il-kopertura wiesa ta' ksur tal-IPR li huma inklużi fil-proposta u dana jinkludi wkoll kummerċ parallel, eh, kummerċ illegali, kif ukoll id-drittijiet eh, tad detenturi u anki biex ikonna sistema bilanċata fiż-żona ekonomika Ewropea iżda ir-raġuni għalfejn aħna nappoġġaw dana kollu hija illi aħna aktar u aktar qegħdin niskopru kunsinni ta' prodotti paralleli flimkien ma' prodotti falsifikati. Ġifiri dawn il-prodotti ġumħalta mħalta sabiex eh, jaħbu il-prodotti li għati bjaw. Issa dwar proċedura simplifikata hemmhekk għandna eh, referenza ta' użu mandatorju Dan huwa utli ħafna għal ditti bħal tagħna fl-attentat tagħna illi u l-isforzi tagħna li nħarsu l-IPRs. Iżda sfortunatament hemm ukoll numru ta' punti li xtaqt nisħaq illi jikkawżaw ħafna tħassib lill membri tagħna. L-ewwel nett il-proposta tal-Kommissjoni ma tqitx responsabilità ta' entitajiet intermedjarji pa' trasportaturi smajna l-prezentazzjoni tas Sur Vamper. Huwa diffiċli għalija illi ma nikkummentax fuq il-femit tiegħu hawnhekk illum għaliex aħna nħossu illi mhuwiex ġust illi il-pis jintefa' sempliċement fejn jitlu l-ispejjeż fil-irda u l ħazna tal-prodotti fuq id-detenturi ta' drittijiet illi mhumiex involuti bl-ebda mod f'dan il-negozju ta' falsifikar u anki dawk li għandu xaqsam eh, dawk li huma involuti fis spedizzjonijiet dawn huma eqreb lejn eh, min qed jagħmel il-ksur milli dawk li huma s-sidin tal-drittijiet. Allura fil-fema tagħna ma nistgħux nifmu għalfejn huma qegħdin jgħidu illi jafu minn huma dawn l-isħab tagħhom kontratwali iżda u minx edin jikxfuhom. U nista' nagħtikom ħafna eżempji fejn anki ehm, rajna illi il destinatarju forsi kien eh, falsifikat. U allura ma jkunx hemm dispożizzjonijiet fil-kontratti fejn dawn il-partijiet kontratwali jkunu responsabbli għal dak li kunet iseħ. U allura aħna napprezzaw jekk ikun hemm dispożizzjoni fir-regolamentazzjoni li timponi azzjonijiet fuq intermedjari biex huma jaqsmu l-ispejjeż jew anki jerfaw l-ispejjeż kollha. Issa, is-sitwazzjoni ta' prodotti fit transitu eh, Dan huwa l-ikbar tħassi pal din l-industrija ta' prodotti sportivi. Bħala kumment ġenerali nixtieq ngħid illi jekk il-prodotti fit transitu ma jibqgħux jiġu waqfa fil-konfrontieri Ewropej, jiena naħseb jew nista' garantixxi li fil-ġejjieni ma jkunix għalfejn diskutu dan ir-regolament jew dwar konsinni żgħar jew bagalji żgħar għaliex dawna eh, se jużaw dawn il-lakuni biex huma Jibbatu il-prodotti tagħhom kollha bħala prodotti in transitu. Nistantikom ħafna aktar eżempji minn reġuni u pajjiżi bħal Messiku, l-Afrika t'isfel, fejn eh, dawn il-persuni involuti fil-falsifikar jużaw dawn il-lakuni sabiex huma jibatu eh, dawn il-prodotti tagħhom. Ma naħsibx illi konna eh, din id-diskussjoni dwar prodotti fit transitu jekk ma nitkellmux dwar prodotti falsifikati jew eh, traffiku uman, eh, traffiku tal-armi, jew anki dwar materjal nukleari, jekk l-uffiċjali tad dwana jiftħu container u jisibu refuġjati Afrikani jew armi fit-triqtom lejn Somalia jew Panama, naħseb ħadd mu se jgħid le dawn ma jistax waqfuhom daw il-prodotti jekk insejħa prodotti daw qegħdin fit-transitu. Għalhekk eh, napprezza jekk din id-dispożizzjoni eh, tiġi riveduta. Ħafna drabi huwa impossibbli għas sidin ta' drittijiet illi il-prodotti falsifikati huma fitriqtom lejn is-suq Ewropew u allura eh, li s-sidin ta' drittijiet iridu jagħtu evidenza ta' dana kollu hija xi ħaġa kważi impossibbli kif ukoll meta dawk li jiffalsifikaw jimportaw prodotti u ma jitwaqqafux dawn jitqedu ġo maħzen u jimbijaw f'kun żgħar mingħajr l-ebda kontroll u supervizjoni min-naħa ta' dwana. Xtaqt intikom Eżempju, fl-2008 7% tal-konfiska kollha midwana kienu prodotti fit transitu U t-total bħala ammont ta' prodotti falsifikati f'dan is-7% tal-konfiska Skużawni, lejt il-kellim. 42% tal-prodotti falsifikati kienu konfiskati f-7% ta' spedizzjonijiet fit transitu Dan għal fisser illi jekk aħna ma nikkontrollawx jew jekk aħna ma nwaqfux dawn il-prodotti fit transitu aħna nitilfu ħafna prodotti ffalsifikati. Għal dak jantu xaqsam drittijiet ta' trademark smajna dwar il-farmaceutiċi, l-industrija farmaceutiċika, kif ukoll mediċini ġeneriċi. Huwa importanti l-hemm distinzjoni fir-regolament dwar il-privattivi, eh, trademarks, ġeneriċi, għaliex dawn huma elementi separati, differenti, u meta nisma' li skont ukoll e, ftehim bejn l-Indja Eh, u l-Brazil eh, kien hemm tejjim li jitwaqfu dawn il-ġeneriċi, jiena naħseb li dawn m'għandhomx jaqsmu ma' prodotti falsifikati. Dana kollox minn naħa tiegħi, grazzi ħafna għall-attenzjoni tagħkom. Well, thank you for um... Grazzi ħafna tal eżempji tiegħek li kienu ċari ħafna u importanti naħseb issa fimna aħjar il eh, kemm huwa suġġett kumpless ukoll. Eh, u għanna ħafna fuq xiex nirriflettu. Issa, l-aħħar eh, espert tagħna huwa pratikant ieħor din id-darba mill-Olanda, sur Luke de Blik huwa attaxxe fil-dwana Olandiża ntuk merħba għawek u nishtiqu nisimaw il-perspettiva tal-dwani fl-Olanda dwar dan is-suġġett. Eh, dank eh, voorzitter. Ik wil u allereerst hartelijk... Grazie, Hafna, president. L-għanet, nibda billi ringrazzjak tal-istadina tijak biex nitkellem għawek dwar l-inforzar tal-IPRs fil-dwani dan huwa suġġett eh, interessanti u attwali ħafna. Jina ħan iprofa mal l-ħin tijaj, il-diskors tijaj huwa bl-Olandiż imma għandi u kol xi slides li huma bl-Ingliż eh, għal benefiċċju tal-udjenza. Ħanibda l-ewwel eh, billi nsemmi l-ħames punti tal-preżentazzjoni tiegħi l-ewwel net fi rigward ta' sigurtà u s-saħħa tal-konsumaturi barra mill-Unjoni Ewropea, l-Olanda tħossa illi huwa importanti ħafna illi konna xħit mill-ġdid tal-regolament tal-regolament tal-dwana u għandu jkun hemm imparzjalità fir-rwol tal-dwana. Il-Olanda tħoss illi xit mill-ġdid tar-regolament għandu eh, kollu eh, eh, għandu jisemmi il-wol tal-drittijiet, tas-sidin tal drittijiet fl-Olanda aħna nibbażaw l-interventi tagħna skont il-kazistika eżistenti u uh, inħossu il għandu jkun hemm bilanċa bejn uh, il-prodotti uh, li ma jkunux mediċinali u anke l-prodotti bit-trademarks li jkunu fi transitu. il- irridu għalek naraw u kol illi niksbu il-bilanċu kollan ka bejn minn ikun qed jagħmel it-trasport ta' dawn il-prodotti ġifiri minn eh, an anka fir rigward tal drittijiet li mhumiex eh, armonizzati u eh, fl-Unjoni Ewropea u regoli li huma regoli doganali din hija sfida li aħna nħabtu wiċċna magħha kuljum ġifieri l-awtoritajiet tad dwana jħabtu wiċċhom ma' dan din il-problema, speċjalment fir-rigward tal-merkanzija transkonfinali specialment dik ta' fuq l-internet illi eh, bija irridu naraw eh, eh, li minħabba fi irridu naraw li jkunem il-ħarsin kem ta' min ijat il il-prodott kif ukoll tal-konsumatur. Aħna kontent li l-Komissjoni għamlet dan fuq l-agenda taħħa Eh, u anka fir rigward tal-kunsenji li ikunu kunsenji zar. Nishti insemmi u koll importanza illi eh, il-dwana tkun imparzjali f'każijiet bħal dawa. E dan ir-rwol eh, huwa importanti ħafna speċjalment fl-Olanda u aħna ma eh, eh, dan jista' jiġi kompromess jekk aħna ikonna xi rwol ġdid impost fuqna. Irridu noqogħdu attenti illi dawn il-miżuri ġodda illi jem f'din ir-rikast ma jħallux dan eh, eh, l-impatt fuqna. Il-prodotti illi huma falsifikati eh, fir-rigward tal-tikketta tagħhom ta' trademark jirrikjedu azzjoni differenti tkun hemm evalwazzjoni legali Eh, f'dan ir-rigward u fl-opinjoni tiegħi eh, dan eh, mhux se jgħin biex ikun hemm bilanċ il-bilanċ neċessarju li jiena semmejt qabel jina nħoss li għanna bżon dibattitu fuq din il-regolament, fuq il-xit miġġi ta' regolament Eh, minħabba il-bidla fir-rwol tal-dwana anka fir-rigward tal-prodotti fi transitu hemm dejjem din il-kustjoni tal-bilanċ neċessarju. Eh, miżuri ta' infurzar minnaħa tal-dwana ħajkunu inkompatibbli Eh, mal-fluss liberu tal-prodott u għalek l-Unjoni eh, Ewropea tista' tispiċċa fi ta' interess anka ma' imsieba tagħha barra mill-Unjoni Ewropea. Per eżempju, fl-2008 eh, il-dwana fil-Olanda is-sekwestrata medicinali minħabba il-privativi tagħhom u kif probabilment tafu inħolqot kustjoni eh, anka fuq livell eh, ta' wto U għalek eh, irridu noqogħdu għal attenti dwar kif se jkun ir-rikast tal-regolament 383. anka fi rigward tal-IPRs hemm bżonn li jkun hemm il-kooperazzjoni siħa bejn is-sidin ta' drittijiet u l-awtoritajiet biex min għandu id-drittijiet is-sit ta' dritt ikollhom din il-possibilità pratika u legali illi eh, jużaw regoli doganali biex jindirizzaw anka il-drittijiet tagħhom l-awtoritajiet ta' dwana minnaħa l-oħra irridu jevitaw il-dawmin eh, mhux neċessarju. il-proposta eh, tal-Komissjoni qed tipprova tilħaq dawn il-żewġ kwestjonijiet u anka l-Kummissjoni organizzat laqa mal-industrija farmaceutika u ħarġu b'dikjarazzjoni komuni fl-Olanda l-infurzar doganali eh, tal-IPRs fuq il-konsinja li tkun fit transitu hija influenza ta' wkoll mill-kazistika mill-ġurisprudenza u um, eh, fil-fatt tiġa semmejt jiena l-kas tal-2008 fejn aħna bbażajna deċiżjonijiet tagħna eh, eh, fuq din fuq din il-ġurisprudenza u f'każijiet riċenti dak ta' Philips Nokia per eżempju eh, kien hemm ukoll eh, dawl ġdid fuq din il-kustjoni l-Olanda tħoss li jekk qed nitkellmu dwar il-mediċinali ġeneriki ġeneriċi u jekk hemm il ma jkunx hemm dubju li daw ħaj jispiċċaw jekk ikun hemm xi dubju illi dawn mhux se jispiċċaw fuq il-suq Ewropew dawn allura ma jistgħux jiġu sekwestrati. aħna għalissa ħanużaw dan l-approċ, ġifiri skont l-aħħar sentenza li ħarġet mill-Qorti tal-Ġustizzja sakemm ovvjament ikun hemm leġiżlazzjoni ġdida fil-rika strit ikun hemm ukoll riflessa din id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja. Um, ovvjament, eh, merkanzija oħra li miex medicinali li eh, hija fetwata mill-falsifikar e, u anka hawnhekk għandna bżonn il-bilanċ naqbel ma dak intqal mill kelliema ta' qabli, mill kelliem ta' qabli. E, meta dan semma il-kriterji differenti għal oġġetti differenti u mbagħad hemm ukoll interess ta' pajjiżi terzi meta daw e, kollhom l-oġġetti fi transit u importanti illi Eh, fil-waqt inħallu il-merkanzija eh, legali taddi għanna inżommu però il-medicinali illi ikunu illegali, li ikunu falsifikati. Aħna l-essi li naħdmu mal-Komissjoni u ħani provaw namlu mill-aħjar li nistaw biex nassikuraw illi kunem ċarezza fuq dan il-punt u Jiena l-lum eh, kont eh, kontent ħafna li kienem intala pal-titjib fil-tekst. Jiena bista bil-ħin eh, biftit u nixtieq li tippermettu li ilina l-argument tiegħi l-għennet ġifiri fid-dawl ta' l-interess għas saħħa u sigurtà tal-konsumatur Ewropew il- l-Olanda tħoss li huwa tajjeb li jkun hemm xi mill-ġdid ta' din ta' dan ir-regolament u fejn huwa possibbli għandu jkun hemm għandha tibqa' l-imparzjalità tad dwani u l-Kummissjon l-Olanda taqbel mal-Kummissjoni illi l-xit mill-ġdid ta' regola ta' regolament jagħti id-dritt għal viġilanza fin-naħa tal fuq id-dwana fuq l-IPRs u e, aħna nħossu illi palma seħsissa en aħna e, nirriflettu is-sentenzi tal-qorti fi rigward ta' prodotti fi transitu. Grazzi ħafna. Well, thank you very much for a very clear statement at the end. I think it will... Grazzi tal-istqarrija tiegħek fl-aħħar. Tkun xaġa interessanti li naraw jekk il-panelist kollha jaqblu mat-taqsira tiegħek. Għaliex inti offrejtna bażi tajba biex nafansaw. Jew naraw għandi xi mistoqsijiet fil-qosor minn il-membri, Senjora Ruler, għandek xi punti xi tqajjem biex nikkonkludu dan ir-round jiena nixtieq indu lej sur pulen u nara reazzjoni jista' jkollu fil-qosor dwar xi punti li kellna forsi hemm xi ma jistgħu jagħmlu l-istess imbagħad is-Sinjura il-deri biex eh, tagħti reazzjoni tagħha għal madwar ħames minuti mbagħad indur lejn ir-rapporter biex nispiċċaw fil-ħin. Jekk hemm xi parteċipanti oħra li jridu jintervjenu Sunerman. U l-presidenza pollakka u kol. honorable Sanders għanna kellim ieħor fissem il-Kummissjoni Ewropea. Sanaraw, naraw jekk tistgħux titkellmu kollha kemm intom jekk forsi tkunu eh, żommu fil-qosor. Sa kena prezentazzjoni ta' sew interessanti nixtiequ eh, s Pullen l interventijak tiegħek. Nofs minuta jgħid. Aħna smajna kunsens mifrux dwar kif se navanzaw hemm periklu prezentat mill-prodotti falsifikati ta' prodotti fi transitu. Din hija kwistjoni rridu nindirizzawha. Indunajna wkoll illi il-privattivi illi il-prodotti il privattivi illi il prodotti il il prodotti ġeneriċi leġittimi fi tranzitu li qegħdin jgħaddu mill-Unjoni Ewropea irridu inħalluhom jibqgħu mixin jgħaddu u dan huwa f'konformità mal-istqarrija tal-EFP ukoll kif qal il-kollega midwana tal-Olanda xi l li nqablet bejn l-industrija tal-farmaceutika u l-awtoritajiet ta' dwana U dan huwa mod tajjeb kif nistgħu navanzaw mill-punt vista tiegħi, grazzi. Yes, no, I, just would like to add. Sinra Mallo, Iva, jenishtiq nejt illi u importanti illi il-dwana ikolla xi linji gwida minn għanna per eżempju u ma jistaw jiksbu lista ta' kumpaniji ġeneriċi ma hemm u forsi meta jkollhom xi suspett xi kontejner suspettus huma jkunu jistgħu no, biex ma jżommux il-mediċina ġenerika anke jekk ikun hemm xi ksur tal-privattiva, speċjalment jekk dawn ikunu fi transitu. Dak il ewwel punt, it-tieni punt importanti li l-awtoritajiet doganali jirċievu appoġġ biex huma iwaqfu mediċina falsa illi tista' tkun mediċina illi għandha trademark falsa jew iffalsifikata. Sur Nermin, komment ġenerali, jina napprezza li kikul membri tal-Parlament Ewropew meta jiddiskutu dwar il-proposta, jizommu u dimajnejom il-fat illi li falsifikar huwa rejat serju. L-Onorevoli Sur Zimmerman diġa għalinna dwar l-impatt fuq il-konsumatur u r riskju tas-saħħa huwa iżda ma semmix kif dawn il-prodotti falsifikati qegħdin jiġu prodotti taħt liema kundizzjonijiet ambjentali qed jiġu prodotti, ma tip ta' kundizzjonijiet tax-xogħol, xogħol ta' tfal involut persuni li huma involuti fil-ġlieda kontra l-falsifikar edin jiġu medda unek huwa ma semmix illi l-uffiċjal ta' dwana inkarigat mill-IPR ġewwa Durban Harbour din is-sena ġi maqtul minn persuni illi minn persuni ċiniżi illi jiffalsifikaw il-prodotti għalhekk dan huwa reat serju u minn punt di vista ta' konsumatur jiena ma nistax nifhem għaliex aħna niddiskutu dwar prodotti falsifikati f'kun sinniżar f'bagalji tal-vjaġġaturi, prodotti folos huma prodotti folos ikunu importati kif ikunu importati. Aħna Edin nitkelmu dwar kampanji ta' trawim ta' kuxjenza fost il-konsumaturi huwa sinjal ħażin jekk aħna ma nwaqfux il-kunsinni iż-żar jew inkella il-prodotti folots fil-bagalji tal-vjaġġaturi. Grazzi. Sur Debrek forsi jista' jitkellem u Sur Newman ukoll. Hemm xi kelli moħra jixtiequ jgħidu xi ħaġa oħra? Is-Sur Newman mela. Grazzi. Fil-qosor. Punti li jista' jgħin rapporter kumitat il-każ tan-Nokia l-kumpanija tiegħi reaġixxiet hemmhekk il-każ tan-Nokia ma kienx dwar xi ksib kummerċali fir-rigward tal zamma ta' din il-kunsinna ridna niġdu l-attenzjoni dwar dan il-nuqqas fil regolament attuali. Id-deċiżjoni fil-kas ta' Nokia u Philips sera tittieħed il-ġimgħa d-dieħla fl-ewwel ta' Diċembru. U l-argument il Nokia u Philips użaw tneħħew mit-test tal-proposta l-ġdida u għalhekk jiena interessat illi nisma' aktar dwar ir-rispons tal-Kummissjoni li rapporter u titkellem dwar ir-raġunijiet għaliex il-prodotti fit tranzitu jistgħu jiġu konsidrati taħdin il-proposta. Fl-aħħar biex intenni il-punta sur Pullin jidher illi hemm konsens liktar fost il-persuni illi smajt illum u jiena nħeġġeġ biex tittieħed azzjoni issa għaliex żgur mhux se jkollna opportunità li neħdu deċiżjoni fis-snin li ġejjin, grazzi. Onorevoli Deblik. Assur Deblik. Iva, jiena ma taċan ħafna xinżit, jiena naqbel ma dak li ntqal, mill kellim ta' qabli li jidher li għaw bil mhux ħażin dwar il-punt illi servizzi doganali rridu l awtorità biex jinfurzaw id-drittijiet tal-partijiet kollha involuti. Jiena sodisfat ħafna li ħadd nota ta' dan. Grazzi. Qabel ma jitkellem rapporter, jiena ser nivolvi l-Kommissjoni u il-Kunsill. Nixtieq nagħtiha merħba. Għanna Sur Velasco, li huwa il-Viċi Kap ta' taqsima tal-kummerċ u għanna kellim moħra fi sem Digitaxud imbagħad għanna Sur Sender mill-Presidenza Pollakka il-kol nixtiequ nismaw minn għandu. Sur Velaska minn Digi Kummerġ kellim liħor mnaħħa tal-Komissjoni mbagħad il-Presidenza. Sur Velaska ħames minuti massimu għek jogħġbok. Grazie President tal-li tajtni din l-opportunità jiena nishti nitkellem dwar punt illi tqajjem minn bosta kelliema. Il-ħtieġa illi nikkoperaw ma' pajjiżi terzi u l-ħtieġa illi nindirizzaw din il-problema mis-sors tagħha, mill-eruq tagħha li xek le ser eh, se noqogħdu dejjem naraw x'inhi din il-problema u ma nsibux is-soluzzjoni. Din hija attività li taqa' taħt DG Kummerċ għandna attivitajiet estensivi fil-promozzjoni tal-proprjetà intellettwali u l-infurzar f'pajjiżi terzi b'mod multilaterali ġewwa WTO imma anke permezz ta' negozjati bilaterali Aħna innegozjajna ftejmiet ta' kummerċ ħieles ma' bosta pajjiżi u dejjem ninkludu kapitlu dwar il-proprjetà intellettwali. Aħna nippruvaw intejbu il-protezzjoni u l-infurzar tal-proprjetà intellettwali f'dawn il-pajjiżi. Dan l-aħħar il-pajjiż tal-kunsens tiegħu għal ftejmiet mal-Korea, pereżempju, u issa għandna ftejmiet mal-Peru, mal-Kolumbja u hemm bosta ftejmiet oħra li ġejjin. Apparti minn hekk, aħna għamilna dialogi mal-pajizi l-aktar problematiċi, aħna l-aktar attivi maċ-Ċina, aħna nindirizzaw problemi konkreti hemmhekk mal-awtoritajiet lokali, aħna ninvolvu l-industrija f'dan il-proċess u aħna nippruvaw nagħmlu pressjoni kbira fuqhom. L-industrija tgħidilna dwar riżultati pożittivi eh, Dinja taqtiha taqtija diffiċli tinvolvi ħafna livelli fosthom politiċi imma aħna maħniex se naqtaw qalbna. Ir-regolament doganali huwa mudell, jidher bħala mudell madwar id-dinja hija għodda effettiva mens u aħna bħala DG Trade nappoġġawha ħafna pajjiżi jisuwa bħala mudell meta jippruvaw jtejbu sistemi doganali tagħhom għalhekk huwa importanti illi l-affarijiet jimxu tajjeb. Dik preċedenti kienet konsidrata bħala model, kienet effiċenti immens u aħna nsabu ħerqana il ntejbu l-affarijiet u din tiġi użata bħala sors ta' aspirazzjoni biex jittejbu l-standards madwar id-dinja dwar il-kwistjoni tal-ġeneriċi, il-medicini ġeneriċi, dan l-inċident li kena aħna segwejnieh mill-qrib mal-pajizi il-mentaw. il mentaw flimkien ma l-mentaw ma l-Indija u ma l-Brazil, aħna dejjem edna illi forsi kien ikun aħjar li kiku irfinajna ir-regolament imma ma kenniex għalfejn namlu revoluzzjoni, ma konna qed namlu xejn ħażin impliċitament aħna ser nżommu kuntat biex niżguraw illi dan eh, l-inċident jingħalaq laqdar l kif joħroġ regolament. L-aħħar punt dwar il-promozzjoni tal-IPR f'pajjiżi terzi. dal waqt il-pajjiż ser ikun qed jati bil dwar il-ftejjim tiegħu fil-ġlieda kontra l-falsifikar dan huwa eżempju l-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri u l-Kummissjoni taw biex itejbu l-standards tal-IPR ġewwa pajjiżi terzi. Huwa importanti li flimkien mal-ħidma li qed nagħmlu dwar dan ir-regolament, il-Parlament jitratta wkoll il ftehim kummerċali kontra l-falsifikar biex isib u jkollu l-istess tip ta' miri u jilħaq l-istess tip ta' għanijiet Jiena jgħid il-President trattajt dan meta morna Xangaj u kelli briefings hi u nista' nikkonferma l-isforz illi għaddej hemmhekk dak li għandu l-intrapriża. Il-kelliem għal jmiss għandek xi kwistjonijiet tixtieq tindirizza? Se nagħtik massimu ta' ħames minuti ek jogħġbok. Thank you, Mr. Chair. Grazie, President. Kif taf? Jina normalment ma tantx fil-interventi tiegħi Nirringrazzjakom tal-opportunità illi nisimaw il-kontribuzzjonijiet kollha f'din il laqgħa mill-partit interessati minn perspettiva ġenerali dwar il-kwistjoni ta' infurzar ta' dwana tal-IPR. Naħseb illum dak li smajna eh, u rina illi hemm appoġġ wiesa għall-inizjattiva tal-Kommissjoni kif ukoll rikonoxximent tar-rwol ta' dwana fil-ġlida kontra l-IPR fis-suq intern Naħseb ukoll li d-diskussjoni u l prezentazzjonijiet u rewna l-aspetti differenti li rridu nikkonsidraw u nanalizzaw u l kwissjonijiet kollha nippruvaw nindirizzaw biex bekk il-proposta nippreżentawha u nara illi kulħadd qed jara li nibrow nilħu bilanċ bejn l-interessi differenti, l-femmit differenti, kif ukoll limitazzjonijiet li l-partijiet interessati qegħdin jitfaċċaw. U dana jinkludi wkoll l-amministrazzjoni tad dwana. Kien hemm mistoqsija għalija dwar il-konsinni żgħar, small consignments. X'kienet l-intenzjoni ta' kummissjoni hawnhekk lan kien illi napoġġaw id-dwana fid-diffikultajiet tagħhom illi jitrattaw dawn il-konsinni żgħar illi huma qegħdin iżommu. Dan huwa approċċ proċedurali li qegħdin insegwu biex Inserraħ moħ is-Sur Korea. Dana ma jfissirx illi id-dwana se jieħdu azzjoni f'każijiet ta' kunsinni żgħar biss, iżda ta' kollu li huma jsibu li lin mid-daqs tal-konsinna id-dwana rridu azzjoni. Aħna nipproponu li jkollna proċedura speċifika li titratta spedizzjonijiet żgħar ħafna li jsibu dwana. Ovvjament, id-diskussjoni tal-lum u r-riżultat tal-konsultazzjoni pubblika tal-Kummissjoni juruna illi palissa huwa diffiċli ħafna niddefinixxu x'inija konsilna sajra. Bejwet wer għandna idea ta' dak li nixtieq nittrattaw iżda diffikultà hija li nsibu definizzjoni xirqa li tassew tindirizza il-problema kif ukoll illi tkun definizzjoni dawwiema matul is-snin aħna qegħdin nissuġġerixxu l-Kummissjoni kollha possibilità illi tadotta qatt delegat għaliex aħna rridu niddiskutu ma l-esperti kenna diġa diskussjonijiet ma l-esperti nazjonali ma wasinix għal konklużjonijiet. Fil-konsultazzjoni pubblika kena 13 il-idea ta' definizzjonijiet għal kunsinizar u għallura ma stajniex niddeċidu lanqas. Issa, dak li huwa essenzjali huwa illi nżommu possibilità li nieħdu azzjoni bħeffa għal dak nixtaqsam xejri ġodda. Jekk ikonna definizzjoni sħiħa hawnhekk fir-regolamentazzjoni, jgħolok xejri ġodda jew id-definizzjoni ma tkoprix ċerti problemi allura wieħed ma jistax jieħu azzjoni għaliex mbagħad ikun hemm bidla fir-regolament dan jieħu iż-żmien u allura nsibu bilanċ biex bekk bidla delegat nkunu nistgħu nbidlu id-definizzjoni skont il-bżonnijiet. Issa dwar il-kwistjoni ta' saħħa u mediċini jiena nixtieq ngħid illi bħalma qal is-sur Stolle jridu nagħmlu distinzjoni bejn l-IPR, eh, il-politika IPR, leġislazzjoni u s-saħħa taċ ċittadini u għalhekk nixbet l-attenzjoni tagħkom għad-direttiva dwar mediċina falsifikata din tinkluda tinkludi artiklu dwar prodotti fit transitu u għam eh, kol atti delegati li definixxu kif id-dwana jistgħu jieħdu azzjoni dwar mediċini fit transitu li huma meqjusa bħala medicini eh, mediċini mhux ta' ċertu standard issa għal dak li għandu xaqsam informazzjoni fejn tlu dwana u l-kumpaniji hemm ukoll ir-regoli tal-konfidenzjalità tad-data u dana biex jaħares il-kumpaniji kollha jekk nidderogaw minn dan il-prinċipju allura irridu ovvjament imorru kontra ir-regoli kollha tal-ħarsin tad-data li għandna fl-Unjoni Ewropea u ma naħsibx li dinja xi ħaġa li nixtiequ bħala ċittadini. Ovvjament eh, dana dina mhux deċiżjoni għalija. Issa dwar il-kwistjoni ta' transitu hawnhekk nixtieq niċċara punt aħna segwejna il-ġurisprudenza tal-qorti u anki l-opinjoni tal-Avukat Ġenerali tal-Kas Philips Nokia, il-regolament huwa wieħed ta' proċedura, il-livell ta' ħarsien tal-IPR insibuh fil-liġi sustanzjali tal-IP u jekk inqisuha din il-leġislazzjoni naraw se jkunu l-azzjonijiet meqjusa bħala ksur fl-Unjoni Ewropea mhuwiex għall regolament illi joħloq drittijiet ġodda. Fil-regolament nistgħu ngħidu biss illi id-dwana jista' jkontrollaw prodotti fis sitwazzjonijiet kollha fejn il-prodotti huwa ma taħt is-supervizjoni tagħhom meta niġu għaż-żamma jridu jirreferu lilhom infushom għal liġi sostanzjali IP applikabbli għall-istat membru fejn il-prodotti jinsabu. Da ma jfissirx il kummissjoni mhijiex qed tisma' illi hemm problema. Tafu li fl-aħħar komunikazzjoni tal-Kommissjoni dwar is surġija IPR għal su intern aħna ħabbarna li sen niċċaraw il-kwistjoni ta' prodotti fit transitu għal dak li għandu xaqsam leġislazzjoni ta' trademark u dan huwa xogħol tal-kollegi tiegħi f'DG Market. Grazzi. Grazzi ħafna tassew għal dan il-kommenti dwar xi kwistjonijiet illi il Rapporter ovvjament eh, sema bir-reqqa u jikkumenta dwar ma ktar qoddim. Għanna u koll presidenza pollaka prezenti illi u koll għetin jaħfu fuq il-test u għalek jiena niħu pjaċir nisma l-presidenza u koll għal eh, kommenti taħħom. Grazie ħafna, President. Ma tanċanna ħina dispozizjoni tagħna għallura fil-qosor xtaqt narrafkom dwar dak li aħna qegħdin namlu kif ukoll nirreferikom għal xi kwistjonijiet illi eh, smajna. Jiena nieħu pjaċir nara li għandi l-opportunità illi nipparteċipa magħkom f'dan is-smieħ pubbliku għaliex smajna ħafna prezentazzjonijiet importanti u kommenti kif ukoll femiet anki tarif illi tassew se jkunu utli għalina l-koll fil kunsill meta nkunu għadin naħdmu fuq dan il-regolament dwar l-IPRs. Kif smajna l-lum, hemm diversi oqsma illi jeħtieġu analiżi profond, hemm ħafna oqsma li diġà ġew diskussi bħalkom fil-Parlament Ewropew Edin u koll fil-Kunsil eh, nikkonsidraw dan is suġġett u aħna ħafna drabi għanna approċ simili u ninnataw problemi simili bħal ma għalitinna il-Kommissjoni, Kunsil Nizar, jew il-problema ta' definizzjoni kif smajna l-lum l-esperti, jew fir regolament jew inkella fad-delegat, kif qed tissuġġerixxi kummissjoni. Aħna wkoll qegħdin narblu din is-sitwazzjoni għabbażi tal-kooperazzjoni fil-proċedura ta' kooperazzjoni flimkien mal-Parlament, jiena ċert li aħna se naslu għal konklużjoni ħarija il-problema tal-bagalji tal-passiġġieri hija problema wkoll ta' kif aħna nistgħu jew kif għandna nittrattaw il-bagalji kif ukoll prodotti iffalsifikati li wieħed forsi jista' jsir f'dawn il-bagalji. Ovvjament, trid ikun prinċipju ta' tolleranza zero, forsi għandna huwa possibbli illi aħna naqraw u narblu kull prodott jew nistgħu forsi nieħdu fema iktar rilassata. Hija problema wkoll ta' spejjeż fejn jitlu l-irda ta' dawn il-kunsinni żgħar. Smajna ħafna opinjonijiet differenti, min għandu jagħmel tajjeb għal ispejjeż ta' eh, dawn l-azzjonijiet. Xi opinjonijiet jissuġġerixxu illi l-amministrazzjoni ta' dwana mhijiex lesta bħalissa sabiex terfa dawn l-ispejjeż. Rridu wkoll inqisu fil-konsiderazzjonijiet tagħna dan l-element. Bħalissa fil-Kunsill aħna qegħdin Mixin lej l-ewwel abbozz tal-regolament fil-5 ta' Deċembru il-Kunsill tal-Kompetitività se jiddiskuti r rapport ta' progress imħejji mill-Presidenza Pollakka Nittama illi f'Diċembru nkunu nistgħu nibdew kooperazzjoni mill-qrib mal-rapporteurs kif ukoll mal-Kummissjoni biex bekk malajr kemm jista' jkun nipproċedu fil-Presidenza Pollakka kif ukoll fil-Presidenza Daniża lejn dan il-għan. Kif tafu aħna parti minn il trojka. Grazzi mill ġdid tal-opportunità li nisma dawn il-kommenti tant interessanti u aħna ċertament sen isuhom meta naħdmu fuq ir-regolament komuni tagħna dwar l-IPRs. U l-infurzar mid-dwana. Grazzi ħafna. Well, thank you very much. Grazzi ħafna. Ah, ħadna pjaċir li kontu maħna matul dan il-nofs tanar kollu u nawguralkom kull suċċess fil-grupp ta' ħidma ta'kom u f'xol ta'kom anka f'kooperazzjoni ma' eh, l-Sur Kruzman. Naddi l-mikrofonu issa li rapporter biex jala huwa il-diskussjoni tal-lum. Grazie ħafna, Malcolm. Dan ismiħ kien wieħed importanti ħafna u kien tajjeb li zammejna dan il-smiħ. Għandi tlet punti li nixtieq eh, insemmi kien interessanti ħafna illi nisma lill-rappreżentant tal ġermana jitkellem dwar il-proċeduri u kif il-klijenti u il-sidin ta' drittijiet u relazzjoni ta' bejnietom eh, tista' eh, Fi rigward ta' konsenizar u kol tista tiġi eh, solvuta u interessanti u kol eh, kif se nipprovaw insibu definizzjoni komuni għal konsenizar u memx għalfejn li wieħed joqgħod eh, jiddiskuti kull każ specialment uh, fi rigward u kol tal-bagalji tal-vjaġġaturi, ġifiri, meta nkunu edin nitkelmu dwar definizjoni ta' kunsenja zaħira, rridu nżommu kol kollox f'moħna, kunsenja zaħira, l-bagalji tal-vjaġġaturi u uh, eh, affarijiet oħra. Uh, il- kustjoni hija dwar jekk se jkollna toleranza zero Eh, fir-rigward tal-ifalsifikar u anka fir-rigward tal-medicinali semgħu ħafna il-medicinali eh, ġeneriċi u l-distinzjoni li teżisti bejn dawk legali u illegali u anka il-fatt li jrid ikun hemm proċeduri kontra dan it-tip ta' falsifikar fil-medicinali. Għanna proposta tajba però minnaħa tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Mela biex nagħlaq il-skeda tagħna fir rigward tal-Parlament il-pjan huwa hekk. Ir-rapporter tagħna ħaj rifletti fuq il-materjal kollu li tajtuna il-lum ħajbat il-proposta tiegħu għall-emendi fit-8 ta' Diċembru għal għat-traduzzjoni u mbagħad niddiskutu uh, fil-9 ta' Jannar il-rapport ikun hemm ukoll skadenza 19 ta' Jannar għall-emendi naħseb ħajkun hemm dawk fostkom li ħajkunu attivi ħafna biex jibatu li l-emendi dawn ħajġu eżaminati fis-sitta ta' ta' frar u mbagħad nivvutaw fuqhom fil-kumitat fit-28 ta' frar. Jiġifieri qed nisperaw illi fil-28 u 29 ta' Marzu nivvutaw fuq dan ir-rapport fil-plenarja. Mbagħad ukoll il-xogħol tal- kunsill e, li jridu isu, u ħatkun fidej il-presidenza daniża jekk ikunu xixtiequ jifsu negozjati magħna jew e, nixtieq jiena nirringrazzja lil parteċipanti kollha tal-materjal utli li tawna tal prezentazzjonijiet tagħhom u nispera li dawn jibqa' f'kuntatt magħna u ċert li ħajamlu dan fil-fatt aħna ħanaħdmu mal-gruppi politiċi kollha u mal-kumitati l-oħra involuti u ma' x-xedow rapporters. Grazzi ħafna l-udjenza li segwitna fuq l-internet u nixi nfakrukom illi permezz tal-internet tistaw tirċievu eh, il-litra tagħna eh, tirreġistraw, aħna nkunu kontenti illi intom tkunu l-qarreja tal-newsletter tagħna u anka li seguna fuq l-internet. Grazzi lill-udjenza u nixtri il-komissarata it-tajba. Oh, and thank you very much to our hard-working interpreter. Grazie lill-interpreti u koll, jgħid il-President.